Eh, dear colleague, mais, uh, eh, pardon, chers collègues, est-ce que je... Aziz kollegi. Jekk, jaġobkom, għodu postkom. Sabiex inkunu nistaw nibdew bil-ħidma tagħna. L-ewwel punt. Adozzjoni tal-aġenda. Dawn il-punti li ġejjin tbidlu fl-ordni tagħhom. Punt 7 u 14 emendi ta' kompromess u il-votazzjoni fuq il-rapport, la bosta rapport ta' Signora McIntyre. Dawn ser niddiskutu għom fil-laqa tal-23 u l-24 ta' jannar. Punt 25 l-emendi għalla bosta rapport tal-Sur Gutierrez ser nitrattawhom fil-laqa straordinarja tal-Kumitat fid-9 ta' Jannar. Imbagħad Zidna żewġ punti fuq l-agenda wara punt 27. Ġifiri 27. A. Skambju ta' femiet dwar il-progress tan negozjati dwar l-organizzar ta' inkjesta permezz ta' stħarriċ fil-komunità dwar il-forza ta' xogħol unjoni Ewropea u wkoll 27 be dwar skambju ta' femiet dwar id-direttiva li timplementa d-direttiva tal-posted workers il-ħaddiema stazzjonati. Dan huwa marbut mar-rapport ta' Sinjura Jazlovjeska. Jekk ma tkomx oġġezzjonijiet, nadottaw l-aġenda għandi erba' avviżi taħt it-tieni punt l-avviżi tal-President l-ewwel nett Wara, laqatana l-lum wara nofsenar u barra din il-sala ser ikun hemm riċeviment ċkejken tal-aħħar tas-sena u nittama illi intom tkunu tistaw tendu. Ħalli il-kol nixtiequ l isbaħ għat lil xulxin u l-millet it tajab lil xulxin. Imbagħad dwar il-laqa ta' 22 u 23 ta' Jannar 2014 <coughs> fit 23 ta' jannar il-laqa ta' wara nofsinar ġiet ikkanċellata u għalek għandkom il-wara nofsinar ta' 23 ta' jannar liberu minn nofsi għal qoddim. Għajra l-dawk illi ser ikollhom jinnegozjaw it-trilogu dwar il-direttiva tal-ħaddiema stazzjonati. Imbagħad il-punti tagħna dwar l-interpretazzjoni mhux użata xorta ħażina jkolli ngħidilkom illi dan il-punt huwa punt illi għanna nsibu tarfu l-lum għalix l-interpretazzjoni spanjola ma ġietx użata għal ħafna mill-laqa ta' Shadows dwar ir rapport ta' Sinjura McIntyre. Il-Shadow mill-SND, s sur Sergio Gutierrez. Ma tantx dan fil-laqa u kien qed sem għal ftit ħin biss fil-laqa. Ir-raba punt il-laqa tagħna passoltu fi xandra fuq l-internet. Punt 3, approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tal-10 ta' ottubru 2013. Il-minuti tqasmu jekk ma tkunx kummenti inqisu dawn il-minuti bħala approvati. U hekk u għal-każ. Punt numru 4. Is-sur Kastler għadu ma wasalx u għalhekk nissospendi il-laqan kella ma nafx nista' nagħmel tgħid il-President. Sur Debaker għadu mhux hawnhekk lanqas. Eh, sur Sur Kaza u kol għadu ma wasalx. Walek nitlob li l-personal sabiex jieħdu il-passi meħtieġa għalli aħna nkunu nistgħu nibdew il-laqa tagħna il-punt li jmiss un-bat u għadak tal-voti u jiena nixtieq illi nibdew nivvutaw fil-ħin naturalment.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 Issa irridu nitrattaw elementi ta' kompromess dwar il-rapport tal-Komitat għat trasport dwar l-aċċess għas suq ta' servizzi portwari u trasparenza finanzjarja tal-portijiet. Dinja opinjoni għal-Komitat ta' trasport u l-opinjoni hija nfassla mill onorevoli Filip De Baker. Tmin emendi ta' kompromess ġew infasla ir-rapporterek joġbok. Kif skuża x'wasal tard taħna qegħdin hawnhekk sabiex niddiskutu l-emendi ta' kompromess dwar l-opinjoni għal proposta regolament dwar is-servizzi portwarji kienna kollaborazzjoni kostruttiva mens fost shadows mill-gruppi kollha differenti illi żgurawna illi huma qegħdin jippruvaw isibu kompromess dan id-dossier hekk diffiċli intom tafu aktar minn kulħadd illi il-Kummissjoni diġa eh, provat darbtej illi tgħaddi l-pakkett tal-portijiet illi falla fil-Parlament din hija tielet darba aħna imdorrijin ngħidu li ejjew nittamaw li din id-darba nġibuha żewġ. Aħna ħdimna b'mod kostruttiv, sibna tmin kompromessi u nixtieq nibda billi natikom xi sfond dwar l-artikli ta' dwar il-kompromessi fuq l-artikli. Għanna kompromess fuq artikolu 10 paragrafu 2 illi iġiel l-istati membri illi jistaqsi l-managing l-entità ta' manager sabiex huma jikkonformaw mad direttiva 1023 aħna sodisfatti illi irnexna nasibu ftejim kompromess e bidla zaħira għal-artikolu 10 paragrafu 1 bidla ċkejkna illi it-tejjeb ħafna it-test tal-Komissjoni. Il-kompromess DA tesplora l-possibilità illi l-entità ta' maniġjar tinkludi il-rekwiziti minimi il-leġislazzjoni soċjali u tax-xogħol għandha tiġi mħarsa. Aħna sibna qbil dwar dan, kompromess F jgħid illi l-entità ta' maniġjar tal-port għandha tikkonsulta ir-rappreżentanti tal-forza tax-xogħol fuq bażi regolari dan jagħti valur miżjud lill proposta tal-Kummissjoni. Il-premessi illi aħna rċevejna u kompromessi u koll u ma f'konformita ma dawn l-artikli. Madana kollu hemm żewġ emendi bil-fom illi ġew imresqa mis-sur Hawit. Li għalija huma diffiċli nappoġġaw artikolu 8 paragrafu 6 hemmhekk jiena favur dak li proponit il-Kummissjoni. Jiena nista' nappoġġa il-proposta ta' Surbaħ għaliex nemmen illi hawnhekk referenza l-artikolu 28 ta' trattat L-emenda bil-fom kif tinsab bħalissa aħna ma nistawx nappoġġawha għaliex għal grupp tagħna u anke għal xi gruppi oħra nimmaġina din qed tipprova tikseb wis. Imbagħad hemm diskussjoni dwar l-emendi li ġew infasla dwar artikoli 17 u 18 ġew dikjarati inammissibbli mill-President għaliex mhumiex kompetenza tal-Kumitat Empl Aħna provajna nsibu kompromess dwar dawn iż-żewġ artikli, is-sur Hawit propona illi inneħħuhom aħna proponejna menda bil-fom din inbidlet xi ftit u issa li ġew iddikjarati inammissibli diskussjoni tista' tgħaddi għal Kumitat ta' Trasport u niddeċidu hemmhekk ikonna dibattitu sħiħ hemmhekk għaliex dan jorbot ma' diskussjoni kollha dwar xista jkun ir-rwol tal-entitajiet ta' supervizjoni tal-istati membri sabiex niżguraw il l-portijiet ikunu jistaw jaħdmu blaħjar mod. Nittama li s-surħawit ikun jista' jaqbel ukoll. Punt ieħor. Elementi ta' surħawit dwar id-direttiva tal-konċessjonijiet kena l-istess raġunament li japplika hemmhekk jiena marriċ illi il-test tal-Komissjoni kif tinsab bħalissa ta' din naħseb li nistgħu intejbuha imma dan ma jaqax taħt il-kompitu tal-lempl. Għanna niddiskutuh fil-Komitat Tran għaliex jorbot ma' direttiva tal-konċessjonijiet innifisa u għandu implikazzjoni għal karigi differenti jena dan l-aħħar zort bosta portijiet u kull port għandu interpretazzjoni differenti. U għalek jien nixtieq illi niddiskutu dan f'qafas aktar mifrux u mhux biss fil-kuntest tal-Kumitat tal-Impjiegi. Kien hemm ħafna persuni li mill-bidu bdew jibżaw illi nistgħu ma konniex konklużjoni tajba imma grazzi għal ħidma pożittiva ta' Shadows kollha aħna sibna kompromess tajjeb dwar ħafna mill-kwistjonijiet u jiena nemmel li issa opinjoni tajba mens ibbilanċata mens li tista' tkun punt tatlu fid-dibattitu fil-Kumitat għat-Trasport u nittamaw li dan jiġi konfermat bil-vot tagħna lum wara nofsinhar ħalli aħna nkunu nistgħu nqisu wkoll it-ħassib tal-Kumitat tal-Impjigi fid-diskussjonijiet tal-Kumitat ta' trasport Grazzi tassew. Grazzi. Revoli sarja kiet post is-surbaħ. Is-surbaħ sfortunatament ma jistax jattendi l-lum għalix fl-istess waqt il-laqa tal-Komitat għat-Trasport huwa meħtieġ għal-vot dwar id-direttiva dwar id-drittijiet tal-passiġġieri u jitlob skuża u talabni illi naqra din l-isqajja fismu. Huwa jixtieq jirringrazzja lir rapporter u l shadows għal kooperazzjoni tajba u diskussjonijiet li taw il-frott tagħhom minħabba l-sensitivita u l-istorja twila ta' dan id-dossier ma kienx faċli ninsibu nsibu ftejim komuni, iżda huwa jemmen illi aħna irnexxinna nsibu kompromessi tajbin dwar ħafna mill-kwistjonijiet. Huwa jixtieq jgħid illi jappoġġa l-kompromessi, l-emendi ta' kompromessi, huwa jappoġġa ħafna mill-emendi, l-biċċa għall-bira tal-emendi. Huwa sodisfatt illi aħna stajna insibu ftehim dwar il-lingwaġġ ta' kompromess EA Is-soċjalisti siħbu mal-kompromess A u D A huwa jappoġġa l-emenda bil-fom mis-Sur Ħawit. dwar l-emenda 56 l-emenda tiegħu dwar artikolu 8 u paragrafu 6. Din eh, tmur kontra dak li għal rapporter imma forsi forsi inti diġa taf illi huwa jappoġġa dawn l-emendi bil-fom. Dawn kienu l-kummenti tiegħu, l-kummenti tal-Onorevoli Bach. U għal darbohra qed jirringrazzjakom għal kooperazzjoni tajba li kellu flimkien magħkom, grazzi. L-Onorevoli Richard Howitt. Grazzi tassew. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja lis sur Debaker minn qalbi għaliex huwa mill-ħidma eċċezzjonali il-problema hawnhekk kienet li hemm differenzi ġenwini fl-opinjoni ta' dak li jkun huwa għamel l tiegħu u żamm u għajnejh dawn id-differenzi fil-femiet. U grazzi għalli ħri għamilna dan il-progress nixtieq nifraħlu u nirringrazzjah. L-ewwel net. Għaliex huwa e, talab illi ninnegozjaw fuq red lines, jiena ma tantx toġobni din il-frażi. Jiena rrit li nkun trasparenti diġà minn issa dwar il-proposta illi nirrifjutaw, aħna ser nivutaw favorija. Ser nivutaw favorija għaliex rappresentazzjonijiet minn persuni li jaħdmu f'din l-industrija u mill-portijiet illi huma kontra li l-Kummissjoni tagħmel leġislazzjoni f'dan is-settur. Jien ser intenni dak li qatt fl-iskambju ta' femmiet u fin-negozjati. Aħna nnegozjajna sabiex insibu l-aħjar test possibbli u li jiena ser nappoġġa l-ftejjemiet kollha li sibna iżda jiena minix perswas illi din leġislazzjoni għandha di u għalhekk ser nirrifjutaw għar-rifjut tagħha. Mbagħad naraw illi il-kumitat iġib pruħu skont ma jiġi votat aħna iffirmajna elementi ta' kompromess premessa 16 il-punt illi sar dwar is sul baħ, aħna stajna nsibu ftejjin dwar din il-kwistjoni diffiċli ta' x'jista' jiġri jekk ikun hemm xi xkiel minħabba azzjoni kollettiva. U jekk Nżommu quddiem għajnejna li nistgħu nsibu ftejjim dwar il-premessa huwa ta' diżappunt illi aħna ma nistgħux insibu ftejjim dwar l-artikolu. U minħabba l fatt illi l-PPE għalunna illi huma lesti li jaċċettaw l-emenda bil-fom ta' soċjalisti u demokratiċi għall-artikolu 8 jien nixtieq nistaqsi l sur Debaker biex jirrifletti u forsi iċedi xi ftit u jħalli din l-emenda tgħaddi. Mbagħad dwar ir-red line jiena ma tantx toġobni din il-kelma dwar l-emenda 68. Dwar is-sottokuntratti kellna diskussjonijiet twal għal darboħra għanna differenzi fil-femijiet għanna il-femijiet politiċi tagħna imma jekk l-emenda 68 dwar is sotto kontratti ma taddix, aħna jkollna nivvutaw kontra it-test aħħari. Jekk forsi ċedi ġiftit din tibdel il-pożizzjoni ta' soċjalisti u demokratiċi, imma mhux l-ewwel darba illi aħna f'dan il-kumitat ipprovajna nsibu tarf ta' din il-kwistjoni ta' sotto kontratti għaliex tista' tiġi użata sabiex ma jkunx hemm protezzjoni soċjali xierqa u fl-opinjoni tiegħi dan huwa każ tipiku. Jekk ma tiġix appoġġata aħna iva niddependu fuq id-destin ta' dawn iż-żewġ emendi imma jiena sodisfatt illi se nsibu dawn il-kompromessi u aħna ser inżommu ma l-ftejim li diġa sibna f'dan ir-rigward. Grazzi. Elizabeth Schroeder. Iva, grazzi tassew. Grazzi tassew u għamennu din hija kwistjoni komplikata, ja kwistjoni sensittiva maħniex nitkellmu biss dwar is-servizzi fil-portijiet imma dwar li ma liġi tax-xogħol tapplika u jekk nistawx namlu pressjoni kbira fuq l-standards attwali dwar is sikurta fuq il-post tax-xogħol. Aħna lkoll niftakru sew. Il-protesti kbar illi kien hemm quddiem dan il-Parlament fejn kienu qegħdin jgħidu illi jekk ma nistgħux insibu soluzzjoni ġusta f'dan ir-rigward kien hemm ħafna kritika illi aħna konna qed inċedu xi ftit fuq il-liġi tax-xogħol u l-standards tas-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u għalhekk għandna responsabilità kbira fuq spallejna llum. Iva, ir-rapporter għandu raġun, aħna għamilna negozjati tajbin, aħna rnexxinna niksbu ħafna affarijiet. Aħna rnexxinna insibu xi ħaġa li talbu inna l-imsieħba soċjali, jiġifieri soluzzjoni bilanċata. Il-rapporter issa għandu dawn l-emendi ta' kompromessi li aħna nistaw napoġġawhom. Iżda hemm xi ħaġa waħda problematika. Jekk paragrafu illi artikolu jiġi wara kompromess illi jmur kontra l-kontenut tal-kompromess qed nitkellem dwar kompromess D.A. Ar artikolu erba' paragrafu tnejn punt d-a. immedjatament wara dan f'artikolu 4 paragrafu 3 naraw illi hemm l-oppost. Fl-ewwel kompromess hemm miktub illi dawn huma standards minimi ma mbagħad fil-paragrafu ta' wara jingħad illi dawn l-standards minimi huma limitati. Irridu naraw jekk dan l-artikolu għandu xjaddi għaliex imur kontra dak illi hemm fil-kompromess. Għalina l-grupp tal-ħodor din ser tkun xaġa deċiziva għaliex jekk dan it-tip ta' artikolu jibqa' hemm aħna ma nistgħux nivvutaw favur. Għalhekk irridu naraw jekk l-emenda 34 taqa' jew ma taqax jekk jgħaddi l-kompromess. Jekk ma taqax aħna ma nistgħux nivvutaw favur. Jekk artikolu 24 jgħaddi, u aħna ser ikonna unek problema li nifutaw favura xkull ħaġa li nkunu negozjajna dwarha ser tisfaxxa fi xejn. Ma jien qed nara l-ħaddieħor li jixtieq jitkellem mela l daqstant ngħaddi l-kelma lir-rapporter ħalli jkun jista' jwieġeb b'mod partikolari l-aħħar mistoqsija li għandha x'taqsam ma l-lista tal-votazzjoni. Jena sorpriżi ma xifti dizappuntatu ukoll. Aħna ħdimna qatih fl-imkien għal-bosta sijat fi spirtu kostruttiv. Dwar ħafna mill-kwistjoni tew lenin aħna sibna kompromessi tajbin. Fil-femma tiegħi ħafna mill-gruppi qalu li jixtiequ jinnegozjaw. Mingħajr l-ebda red lines jew inkella xi problemi minn qabel jew xi pożizzjonijiet li ma jridu xi ċaqalqu minn fuqhom minn qabel imma dak li qed nismissa nofsi qabel mu ħan nivvutaw hija xi ħaġa li tmur kontra dak kollu li smajt. Dan huwa diżappunta għalija li xina bħala rapporter għamilt l-almu tiegħi sabiex insib pożizzjoni komuni fost il-gruppi kollha. Ħut me diskussjonijiet kienu bażati fuq l-ideoloġija, imma fil-lingwaġġ li sibna u fil-prattika jiena nemmel li aħna tejjibna kemm it-test tal-Kommissjoni ukoll sibna opinjoni bilanċata li għandna ngħaddu lill-Kumitat Tran u hemmhekk għandha sservi bħala bażi tajba d-diskussjoni. Iżda kif fl-ewwel intervent tiegħi, meta jien intqajt ma' xedows kollha l-ewwel darba, l-ikbar parti tal-kompetenzi ta' EMPL Inbidlu fi dialogu soċjali issa b'mod speċifiku fuq talba tal-Kummissjoni dan ma ġiex inkluż fil-proposta tal-Kummissjoni u id-diskors ta' ftuħ tiegħi dak iż-żmien kien ejjew natu opportunità, ejjew ninnegozjaw mod miftuħ, jew natu dialogu soċjali opportunità u hemm emenda li dan issemmih. Tgħid li fuq livell Ewropew irridu natu kull opportunità li dialogu soċjali xi li kawżat problemi fl-ewwel żewġ pakketti marbuta mal-portijiet. Din l-opinjoni ma rridux nimlewa fil-fema tiegħi b'ħafna pożizzjonijiet eh, li ma rridux niċċaqalqu minn fuqhom ħafna red lines li ma jagħmlux li mhumiex raġonevoli. Jiena naħseb dak li sibna s'issa huwa bażi tajba għad-diskussjoni fil-Komitat Tran. Jiena naf li sur ħawit dejjem saħaq u dejjem kena diskussjoni miftuħa dwar l emendi kollha dwar kompromessi kollha inti qed tissa li ħatibdew b'vot negattiv jew vot pożittiv dwar l-emenda ta' rifjut jien din xi ħaġa li tissorprendini. Jiena ma qatx naħdem magħkom biex issa tiġi tgħid li dan jiena nirrispetta l-opinjoni tal-grupp tiegħek ovvjament. Imma l-kompromess li aħna sibna eh, prova ta' bilħaq jimxi fid-direzzjoni tagħkom. Il-koll ksibna xi ħaġa u l-opinjoni issa hija wisq bilanċata u m'għandniex għalfejn naqbdu u nirrifjutaw l-opinjoni tal-Kummissjoni. Artikolu 8 paragrafu 6 il diskussjoni hemmhekk kienet iffukata fuq l-emenda ta' surbaħ jiena wkoll ħadd pass din id-direzzjoni u li l-lest li naċċetta u kienet ħaġa diffiċli li nagħmel pass ieħor minn dak li għed l-grupp tiegħi referenza xi ħaġa li diġà teżisti u għandha tiġi mħarsa u l-koll nistgħu naqblu dwar dan u dan huwa approċċ li għandna nieħdu u li għamel sens. Nittama illi taħsbuha darbtej għaliex jiena nemmen illi l-kompromess li aħna sibna huwa wieħed illi jmur fid-direzzjoni tajba, fid-direzzjoni tajba għal grupp tagħkom ukoll, għall gruppi tagħkom ukoll. U jneħħi ħafna mill-beżat illi marbuta ma' din il-proposta tal-Kommissjoni provajna ntejbuha ħdimna f'atmosfera miftuħa u nittama li matul il-vot kunu tistaw tirriflettu ħalli fl-aħħar ikonna opinjoni b'saħħitha ċara u tkun bażi għad diskussjoni fil-Kumitat Tran u nittamaw li fl-aħħar mill-aħħar tkunu tistaw ukoll tappoġġaw l-opinjoni. Grazzi tassew, rapporter. Inti disappuntat, imma aħna xorta ser nivvutaw dwar l-opinjoni tijak, aktar tard illum wara nofsinar. Is-sur Martin Kassler issa s sieħet maħna. Je vous propose euh, de euh, remonter. Għaldastant, nishtiq nissuġġerixxi dan li ġej. Għanna nitrattaw punt numru erba' hemmhekk għandna xi emendi ta' kompromess l-opinjoni tas Sur Kassler għal Kumitat ta' Suq Intern, Kumitat Imko dwar il-programm Solvit. U minn arman nżid aktar ngħaddi l-kelma l sur Kastler għalli kun jista' jintroduċi dawn l-emendi ta' kompromess. il rapport Erik Joġbuk. für Grazzi ħafna, niskuża ruħi li wasalt tard kont fil-Kumitat tal-Ambjent. Imbagħad rajt li dan kien l-ewwel punt tal-aġenda kważi, allura jiena grazz ħafna li intom fimtu għal domt. Hemm ħames gruppi politiċi li tawni l-emendi u permezz ta' dawn l-emendi ta' kompromess ilħaqna il-xewqa ta' kulħadd qabel il-miliet Dan huwa dwar solvit u fil-fatt solvejna il-problemi kollha li kellna xi ħaġa sabiħa ħafna. Nixtieq ringrazzja kollha li lesen di li l-alde li l-ħodor il kulħadd il-kollegi kollha. Grazzi għalihom issa għandna dan id-dokument tajjeb dimna u nixtieq l-ewwel nireferi eh, nirreferi għal ewwel kompromessa. U ngħidilkom illi il-fatt li aħna nix unkunu qrib iċ-ċittadini tagħna ħajjejn li ċittadini tagħna u anka persuni li għandhom xi diżabilità għandhom eh, kollhom id-dritt li kollom aċessa l solvit għalhekk eh, issa tejjibna l-affarijiet emenda oħra li nixtieq nirreferi għalija b'mod partikolari hija t-tielet waħda fil-fatt. F'qegħdin nitkellmu dwar ir-rwol tal-istituzzjonijiet nazzjonali li ħajraw li kunem l-implementazzjoni ta' Solvit u fl-aħħar net u nixtieq nirringrazzakom għal dar darboħra tal-qajjimtu dan il-punt dawn l-uffiċċji, dawn iċ-ċentri tas solvit għandhom ikunu disponibbli fuq livell reġjonali, fuq livell lokali, mhux biss jiġifieri fil-kapitali tal-Istat Membru manka f'postijiet oħra eh, madwar ir-reġjuni tal-pajjiżi biex ikunu aktar viżibbli għaċ-ċittadini. Fl-aħħar nett, jekk inħarsu lejn il-lista tal-votazzjoni ħataraw li ħanaddu kull punt u Għalek eh, ma naħsibx eh, pero illi għandumu għax kollha għandhom plas ħdejhom daw u għalek eh, nispera illi nis ikunu formati fuq is-solvit tkun aktar viżibbli u tintuża u koll ċittadini biex isolvu il-problemi li jista' jkun hemm rigward ta' li Nirringrazzja lil kulħadd talli enuni fuq dan ir-rapport fuq inizjattiva propja dwar is-solvit. Il president grazzi ħafna għaw xi ħadd li jitkellem dwar dan il-punt tal-aġenda. Iva, Sunira Baldakino. Grazzi, Sur President. Fil-fat, kien hemm kooperazzjoni sieħa kif qal eh, ir-rapporter dwar dan id-dossier u eh, fil-fat jekk irridu illi verament ikun hemm fiduċja E, fost iċ-ċittadini u anke negozji e, fis suq intern, wieħed u għet jara li fejn dawn jiltaqgħu ma' problemi ma' awtoritajiet pubbliċi, mhux biss fuq livell ta' eh, stat membru iżda wkoll cross border eh, jara illi jkun hemm il-mekkaniżmu eh, biex isolvi dawn il-problemi lil dawn iċ-ċittadini u anke negozju. Allura għalija kien ta' privileġġ nkun nista' nagħti l-għajnuna tiegħi anke permezz ta' tal tal emendi li restaqna biex verament dan il-mekkanizmu din l-odda ta' solvit tissaxħaħ u tissaxħaħ moteb mux biss billi kunem vizibilita għaliex aħna mhux vizibilita biss irridu, imma rridu wkoll li din l tkun waħda effettiva u waħda illi eh, tagħmel tajjeb għal problem li jistgħu jkollhom kemm iċ-ċittadini kif ukoll in-negozji. Ressaqna wkoll eh, il-proposti biex dan is-servizz din l-għodda, solvit, ikun ukoll eh, disponibbli għal persuni b'diżabilità għaliex aħna nemnu li kulħadd għandu jkun inkluż eh, fis-soċjetà u m'għandux ikun hemm diskriminazzjoni eh, minn dan il-att u wkoll eh, bilna wkoll dwar il-fatt li eh, il-viżibilità u din l-għodda eh, tant meħtieġa u tajba għandha tkun ukoll disponibbli anke fuq livelli reġjonali jew anke saħansitra lokali. U dan jagħmel tajjeb biex dan is-servizz ikun jista' jkun ferm aktar ta' beneficju propju għal ċittadini tagħna. Grazzi. Merci. Grazzi ħafna, Sinjura Baldacchino, ma nafx hekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem. L-Onorevole kasta ma nisibx li għandu bżonn joqgħod jirrispondi għal dak li intqal. Ir-rapport se nivvotaw fuq aktar tard illum matul din is-sezzjoni. Nadu wissa għalek għal punt 6 li hija opinjoni illi ħanibatu lill-Kumitat ta' l-Ambjent u lill-Kumitat tal-Industrija illi edin jaħdmu fuq dan il-rapport fuq inizjattiva propja dwar il-qafas għal-politika uh, tal-klima u tal-enerġija fl-2030 l-opinjoni hija dik ta' David Kaza u jiena nadilu l-mikrofonu fil-fatt għal ikun jista' jintroduċu jintroduċi l-elementi ta' kompromess li għandu hawnhekk. Grazzi, Signora President. Eh, eh, provajna kemm stajna namlu importanza ħajlajtjaw anzi l-importanza li titkellem fuq il-workforce tal-Europa. Li din il-workforce li għandha tkun preparata għal bżonnijiet tal-industrija fil-futur dak li għandu x'jaqsam ovvjament eh, dak li qed iġib magħha il-tibdil fil-klima. Mhux ħaniħu ħafna ħin, Sinjura President, għaliex eh, innegozjajt ħames compromise amendments eh, ma dawk il-partiti ovvjament li huma konċernati konċernati f'dawn l-emendi naħseb illi kien imperattiv ħafna illi l-skills tal-ħaddiema tagħna ikunu eh, eqreb għal bżonnijiet tal-industrija. Ma kienx faċli li nsibu dan il-kompromess, però naħseb kif qal Kessler qabli l ispirtu tal-miliet qed jaffetu għana li fl-aħħar mill-aħħar nexxilna nalqu nalqu dan dan ir-rapport u naħseb wara l-vot se jkonna rapport bilanċjat, bilanċjat ħafna. Mod partikolari rrit nirringrazzja ovvjament il-kollegi tiegħi Kreutzmann, lill-kollega tiegħi Clivetti, Lambert u Schroeder għal kontribuzzjoni tagħhom illi, illi ma qata' xejn u li mingħajr il-lajnuna tagħhom ma naħsibx li konna naslu biex insibu biex insibu dawn il-kompromessi kollha. Grazzi ħafna. Um, grazzi ħafna. minu de il-kliveti, da kliveti. Si praktik vine în completare. kom eh, ħafna tal-kooperazzjoni fuq dan ir-rapport, dan huwa rapport li huwa importanti ħafna. Jikkumplementa affarijiet li tiġà għaddejna f'dan il-Parlament, per eżempju, il-deċiżjoni fuq l-Erasmus uh, Plus, il-programm tal-Erasmus Plus, illi huwa dwar uh, illi intejbu il-preparazzjoni tal-żazax uh, tagħna għall-ekonomija ambjentali għall-green economy u jorbot ukoll mal possibiltajiet li hemm marbuta ma' din il-politika um, fir rigward tal-bidla fil-klima u anke l-qasam tal-enerġija dan dawn huma żewġ oqsma fejn jistgħu inħolqu ħafna postijiet tax-xogħol. Għandna mm, fil-fatt pjanijiet ambizzjużi ħafna minn issa sal-2030 rridu nkunu preparati tajjeb kemm jista' jkun. Hemm ħafna opportunitajiet eh, li huma importanti ħafna anke għall-umanità nifisha. l-edukazzjoni u il-kwalifiki bil-fors irridu jiġu koperti. Barra mill eh, dan eh, dawn il-kompromessi kwalinkwa emenda oħra ħna eh, nil-qawa ħdimna b'mod u brida kostruttiva ħafna u jina lekk għandi ħafna tifjir li dan il- um, il-rapport ġin Lamberti Mistisa, grazzi ħafna, nirringrazzja l-rapporter tal-bazi eh, oriġinali dwar il-kompromessi li eh, eh, bilna fuq maħna bilna ma' tlieta minn ħamsa għanna xifti riservi fir rigward tal-direzzjoni illi jisamiex fija il-kompromess meta qabla mill-oriġinali tal-rapporter. Per eżempju, fil-kompromess de fejn Fl-oriġinali il-proposta kienet eh, eh, dwar it transizjoni ġusta eh, l-ITC u kif l-industrija tal-rizorsi intensivi jistaw jgħinu biex anka jkun hemm din it-tranzizzjoni u adattament. Issa qegħdin inħarsu lej kif nħarsu x-xogħol hawnhekk e, billi imbidlu il-politika li għandha x'taqsam mal ti S u il-prezzijiet il-marbuta ma' dan e, l-emenda 20 e, fija nifissa etħares lejn il-politika tal-enerġija. Għana naqra Eh, kompromess e li ma tantx u eh, ukoll aħna ċerti minnu. Parti minn dan u għal emenda tagħna lek aħna ovvjament naqblu ma' din għamlek għat nitkalmu fuq l-użu tal-enerġija intensiva f'ċertu industrija u il-kumpens u l-offset ta' dan fil-politika tal-enerġija illi għanna ġifiri għanna riservi fuq dawn it-tnejn imma fuq l-oħrajn aħna kontenti nifmu l-sforzi li għamel il-rapporter biex iprova isib kompromessa specialment il-kompromessi mill-partiti għaw stessu anka minn dawk ta' partiti oħra. Imma ħna għanna rizervi fuq id-de u fuq eh, le iġifiri maħnix eh, pala grupp favurom daw. Grazzi ħafna. L-Honorevoli Kloitzman, grazzi ħafna. Signora President, nishtiq eh, l-għonet ringrazzja l-kollegi l-rapporter u shadow rapporters ikkonċentrajna e unek fuq xolna biex nitrattaw dan is-suġġett importanti ħafna, huwa dokument importanti ħafna qed nitkellmu fuq il-politika tal-klima u qed inħarsu la jadin minn perspettiva soċjali u anka tal-impjieg aħna effokajna fuq dawn il-punti għandna eh, tlet miri marbut mal-klima nixtieq nirringrazzja il-kollegi eh, jiena u eh, naħseb li jista' għoddimna għandna kompromess li huwa tajjeb fil-fatt eh, li naħseb li qegħdin rip xulxin fuq ħafna pożizzjonijiet li għandhom xaqsmu mal-politika soċjali u anka l-impjeg aħna dawna bilna magħhom u qed nitkellmu wkoll dwar il-politika tal-ġejjini tal-klima u tal-enerġija fl-20 ta' snin li ġejjin fl-20 sena fil-fatt li ġejjin sal-2030. Naħseb li l-proposta ta' kompromess issa hija waħda aċċettabbli eh, bej setturi li għandhom li eh, pereżempju ambjentali u oħrajn. Il-punti huma importanti anka fir-rigward tal-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol. Nixtiequ naraw li kollha miri marbuta mal-klima li li garantixxu x-xogħol mhux li uh, jitelfu il-xogħol. Żgur li aħna maħniex qegħdin biex naraw li jintilfu l-postijiet tax-xogħol u aħna għalhekk uh, nixtiequ li x-xogħol tagħna jkun ta' benefiċċju għal ħaddiema uh, fl-Ewropa. Naħseb li l-opinjoni hija waħda tajba u um, nirringrazzjakom. Tajb ħafna. Għaw xi talbiet oħra għal mikrofonu.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 insibu eh, bili kontenta li l-kulħat naħseb il-rapport qoddimna u għatajjeb eh, u naħseb issa kulħat għandu jkun kontent b'dan li għanna unek. Eh, Darboħra zgurri nkunu nistaw namlu laqfariet naqra aħjar. <laughs> Jekk dan huwa l-2040 mhux għada żgur iż-żmien qed nitkellmu fuq mela dan ħanivutaw fuq aktar tard. Imbagħad għandna il-punt 8 fuq l-aġenda tagħna simplement euh, vous représenter euh, le projet de lettre. Xtaqt ngħidilkom għal darboħra dwar uh, din uh, la bozza uh, ta' itra illi aħna ħanibatu il-Kumitat tal-Affarijiet Legali dwar l-adattament tal-artiklu 291 ta' Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea dwar l-atti legali illi jitkellmu dwar il-proċedura regolatorja bi skrutinju l-omnibus tlita. Dan indirizzajnieh fl oħra tal-Kumitat jekk forsi tiftakru tajjeb u minn dak iż-żmien law issa kien hemm ukoll proċedura bil-miktub u permezz ta' din il-proċedura bil-miktub issa ilħaqna bil u għandna emenda importanti ħafna illi eh, li intalbet minn ċabaq uri mod partikolari l-sur uri kien qed jitkellem dwar l-iskadenzi tal-Komissjoni Ewropea jew inkella l-iskadenzi li kienu qegħdin jasbu dwar l-implementazzjoni anka biex ikun hemm dan il-kalendarju għax dawn lati delegati eh, dejjem eh, jiġu eh, jispiċċaw qudiem il-Parlament fortunatament. Hawnhekk qed nitkellmu dwar tletatti leġislattivi li jridu jiġu allinjati u li jaqgħu taħt il-kompetenzi tagħna wkoll aħna fil-bidu ma nix opinjoni dwar dan u meta il ta' tiġi ta' l-omnibus wieħed illi aħna realizzajna illi l-opinjoni sana fuq l-omnibus li ta' kienet ukoll rikjesta li kienet meħtieġa. Issa kif huma l-affarijiet palissa fir rigward tal-koordinaturi, l koordinaturi qablu u l-spirtu ta' din l-itra tiġa jafu biha l-Kumitat tal-Affarijiet Legali d-njomi issuwa din anka fl-approċ tagħhom għandek għandna l-annes wieħed ta' din il-proposta li il-Komissjoni qed eh, fija qed tgħid li titallinja miżuri. Eh, u tuża l-atti delegati. Ovvjament, aħna meta jkun hemm dan ma jkonniex problemi, imbagħad hemm l-annes tnejn hemmhekk e, hemmhekk ukoll il-Kummissjoni qed tgħid li l-miżuri jridu jiġu għallinja imma din id-darba e, batti tal-implementazzjoni mbagħad għandna rapport ta' Sajer li ġie adottat fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali xi ftit żmien ilu u abbażi ta' dan aħna inħossu illi dawn iridu jiġu allinjati permezz tal-atti delegati mhux ta' implementazzjoni. Iġifieri aħna nixtiequ tal-annes tnejn jitneħħu u jiġu inklużi fl-annes wieħed biex ikun jista' jintuża tista' tintuża l-proċedura tal-atti delegati. Jekk il-Kumitat tal-Affarijiet Legali tkun aktar flessibbli fl-approċċ tiegħu f'dawn iż-żewġ każijiet u ovvjament dejjem jekk il-natura teknika tiġi konfermata mill-Kummissjoni ġifieri l-format u l-iskadenza ta' meta tintidbat l-informazzjoni u affarijiet oħra bħal dawn, allura inkunu nistgħu aħna mbagħad inbidlu l-pożizzjoni tagħna jekk ikun hemm bżonn u f'dan l-ispirtu li aħna nixtiequ nindirizzaw din litra lill-ċermen tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali. Nixtiequ ukoll infakru fil-pożizzjoni tagħna fir-rigward tas-setat delegati dawn ma jistgħux jiskadu ħames snin eh, hemm ukoll riflessi il-tħassib tal-sur uri qed niġbdu l-attenzjoni għal ħtieġa tagħna illi nassikuraw illi ma jkonniex xi ħafna dokumenti bħal dan li aħna nkunu rridu bil-fors ninvestigawhom fl-aħħar tal-mandat tagħna meta tkun waslet l-elezzjoni jew inkella żatt wara. Għax mhuwiex żmien tajjeb issa dwar il-Kumitat tal-Affarijiet Legali dawn jista' ikun li jkollhom opinjonijiet differenti fir rigward ta' dawn il-kussjonijiet u anke jista' jkun li għandhom opinjonijiet minn kumitati oħra. Ma nafx jekk tridux li reġimi nallinjawhom imma jekk ħanamlu dan irridu niġu konsultati. Dak li xtaqt ngħidilkom ma nafx jekk hawnx xi mistoqsijiet marbuta ma' dan, naf e, li kellna eżerċizzu fuq dan jekk le, allura mela jina eh, nirringrazzukom tal-fiduċja ta' konfija anka fil-rapporter, dan huwa wara kollox uh, din hija kwistjoni ta' proċedura, mela naddu issa għal punt disa li hija opinjoni l littra ħani votaw fuq aktar tard, mela l-punt disa. Opinjoni li ħani batu l-Kumitat ta' Trasport u din hija dwar proposta regolament li jemenda il-regolament tal-Konsil 78 1999 ta' 29 ta' Marzu ta' dik is-sena dwar politika ta' kapacità tal-flotta tal-komunità biex tippromuovi trasport eh, bil-passaġġi fuq l-ilma interni, inland waterways. U għanna unek l-Jutta Shreinstruck, u għanna dila l-mikrofonu, biex tkun tista eh, tgħidilna eżattament x'għandha hija f'dan la abbozz ta' opinjoni. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Grundsätzlich begrüße Grazie. Jina nil l-proposta tal-Kommissjoni, tkellimt mal-assoċjazzjonijiet, tal-bastimenti mal-esperti u aħna kolla konvinti li din hija ħaġa tajba illi 35 miljoni ta' euro ta' u huma previsti, però rridu namlu mot li Umbat jiġu verament użati. Ma ġarax da fil-1999. L-antijaj kien illi infassal test għal vantaċ tal beneficiari biex bekk kulħadd ikun jista jutilizzah dan il-fond li ikonna flotta aktar moderna u anki għal eh, situazzjoni soċjali tal-impiegati għanda tiġi u koll imtejba. Umbat, eh, trattament indaqs fuq dak li għandu xjaqsam mal-pensjonijiet u t-tillet punt eh, innovazzjoni tekniċi aħna hawnhekk um, għamilna kondizjoniet skont il-fond hemm bżonn li jiġu soddisfatti ċerti kondizjonijiet eh, frotta aktar moderna tnaqis tal-bastimenti u anki il-possibilità li kun hemm informazzjonijiet mod partikolari għal part-time dawn huma kollha data li għandhom jiġu eh, forniti. Eh, eh, trade unions u eh, u l-pensjonijiet dawn huma kollha illi irridu jikoperaw bejnietom u jagħmlu disponibbli data biex bekk niprovaw illi dawn il-fondi nużawhom. Il-partijiet soċjali ġew involuti għal ħlas ta' dawn il-fondi eh, il-trade unions li jafu li mumma l-problemi u x-bżonniet u għal din il raġuni jena proponejt eh, xi emendi, per eżempju fl-artikolu 1 eh, il-partijiet soċjali irridu eh, jadottaw ċerti miżuri biex jiprevedu anki il possibilità illi anki l-informazzjonijiet għal taħriġ um, matur il-ħajja u anki uh, anki għal ekwipaċ mux um, bis mizuri biex wieħed ikun jista' jitallem professjoni oħra ma anki mizuri oħrajn, eh, per eżempju l-età tal-pensjoni. un bat fit-tielet inċis najdur il membri kolla tal-ekwipaċ għandu Eh, ikunu jistaw jużaw eh, taħriġu hiliet aħjar. Umbaħt, nishti unbidlu anki termini, kelma, meta nitkelmu fuq eh, imprenditori singoli, illi ma jistax ikollhom iktar minn tlet bastimenti. Għabel kien daqsxejn vat it-test. Il-Partit Soċjali fil-Ġermanja għandna assoċjazzjonijiet importanti mhux ftit. Umbagħad fil-ħames inċis it-titjib tal-kondizzjonijiet ta' xogħol u dan għandu jimxi fl-imkien mal-titjib tal-situazzjoni eh, eh, uh, soċjali fuq il-post ta' xogħol. Uh, forsi dan huwa li ridet il-Kummissjoni, però ma kitbitux fit-test u għal din il-raġuni jiena Eh, provajt insib eh, formulazzjoni iktar ċara. Dan huwa kollox, grazzi. Filip de Baker. Grazzi, President. Nirringrazzja il rapporter tal-kommenti li għamlet. Naseb illi il-Komissjoni, il-Komitat għamlet proposta eccellenti. Din kwistjoni tal-fond ta' riserva għatmaġi użat fi settur ta' trasport interni kienem eh, periodu diffiċli eh, eh, għal daqstant hemm bżonn b'dan il test namlu xaħġa pozitiva Fl-opinjoni tijaj hemm ninsistu fuq l-innovazzjoni fuq l modernizzazzjoni tal-flotta. il komitati proponi li dawn il-fondi uġużati għal biex jisiru eh, innovazzjonijiet fil-flotta fl-opinjoni tijaj u importanti ħafna meta wieħed qis li l-fondi mu mhumiex ħafna e, u importanti li dawn il-fondi nużawhom sew. U biex nevitaw eh, il-ħala. Il Hemm erba' jew ħames għanijiet li nistgħu niksbuħom b'dawn il-fondi u dawn il-fondi jistaw ikonu suffiċenti jekk ikunu mirati. U importanti illi il-fondi jużati b'mod sew għal modernizzazzjoni, għal innovazzjoni, għal greening u għal dawn eh, għal dawn l-anijiet. Barra minnek, hemm bżonn anki nimxu l-qudiem kemm nistaw b'dan id-dossier un emżon eh, naslu għal ftejn fl-ewwel qari qabel ma tista qabel ma naslu għall-aħar tal-mandat tal-parlament u naħseb li nistgħu nibqgħu sejrin f'din it-triq u naslu għal eh, tmim eh, qabel il-tmim tal-mandat u anki dan jkun vantaġġ anki għal navigazzjoni interna. il kummissjoni tixtieq titkellem? Ma nafx hekk hawn x'ħadd li jixtieq jitkellem? Le? Mela nistgħu nerġgħu nisimgħu minant il-rapporteur issa. Grazzi ħafna. Grazzi lil Sur De Baker. Il-mezzi sissa ma ġewx mitluba għal eh, għal dawk ta' 1999, nurista rridu namlu b'mod aħna provajna nillimitaw l-użu eh, li jista' jsir b'dawn il-fondi. Eh, nittamaw li nkun nistgħu ngħidlu iktar xista situazzjoni iktar ċara u nittama li dawn il-fondi jistgħu jiġu mitluba. Sissa dawn il-fondi għatma ma ġew mitlubin għaliex il eh, għax kienet ħaġa komplikata ħafna u kienem ħafna Eh, xogħol ta' amministrazzjoni. Grazzi, grazzi ħafna lil rapporter, aħna issa għanna skadenza għal emendi eh, għal uh, opinjoni diġa jem tmin emendi l-iskadenza għall emendi huwa s-seba hija seba ta' jannar fl-ofsinar. U bat dawn l-emendi nistaw niddiskutijom fi sessjoni tal-22 ta' 23 ta' jannar, mbagħad nivutaw eh, ta' 12 u 13 ta' frar il komitat Tran eh, għandu l-istess kalendarju bej wieħed iħor u għandu jiddeċidi qabel l-20 ta' jannar u mbagħad mm, suppost ngħaddu fil-plenarja f'April. Sessjon li se jkollha ħafna rapporti fija. Bina bekk għalaqna fuq dan il-punt tal-agenda u sanaddu għal-punt numru 10. Eh, fil-punt numru 10 eh, għandi xne prezenta l-linji gwida għal-politika ta', ta impigi eh, fl-istati membri. Jekk tħarsu lejn il-test eh, tal-Kommissjoni lejn il-Kunsil eh, u test għasir ħafna x fil-fat xinija din hija proċedura formali. Għed eh, nitkellmu hawnhekk fuq linji gwida għal impigi u kulħadd mbagħad irid jipprova jara salima punt dawn il-policies jistaw jiġu uh, uh, implementati. E, mill-adozzjoni ta' dawn il-linji e, gwida, e, aħna edin nikkonfermaw sena wara l-oħra il-regoli, l linji gwida tali imoddi passati infatti il-koordinaturi fil-laqa ta' 11 ta' settembru deċidew li applikaw il-proċedura semplifikata għall-adozzjoni ta' dawn ta' dan it-test. E, din il-proċedura edha fl-artikolu 46 wieħed e, tal-Parlament illi tati l president wara diskussjoni fuq il-proposta il-possibilità illi jikonsidra illi il-proposta tiġi adottata minn emendi. Ħanaqralkom il-regolament 46.1. Għanajdla bl-Inglis. Cette règle 46.1 indique unless at least one tenth of member object. Tajt illi sakem eh, te eh, eh, wieħed minn kull 10 membri joġezzjona jo eh, il-proposta tasal fil-Parlament. fil kastana tagħna diħa, dan, dan, dan jista' jiġri fil-sessjoni plenarja ta' frar. Biex ikonna l-10 fil-mija, ċoj ħames membri tal-Kumitat tal-Impigi, Eh, la darba għanna dan u batista jista jkunem skadenza għal-emendi eh, eh, tal-14 ta' jannar fl-ofsinar u jekk dawn il-emendi għandhom jiġu diskussi fil-komitat, allora dan jista' jsir fil-22 ta' jannar u 23 ta' jannar. Mbagħad ir-rapport jista' jiġi adottat fil-laqa tal-komitat fit-23 ta' jannar. minn naħal oħra ek memx, ek ma jkunx hemm emendi, allora it-test jista' jiġi konsiderata approvat. Nista' nerġa' nfakkarkom il-kontest li huwa l-implementazzjoni tal-artikolu 148 paragrafu 2 ta' trattat illi rigwarda jitratta l-adozzjoni ta' dawn il-linji gwida. Jekk mem lebda oġġezzjoni, ta' din forma ta' proċedura niproponi li laqas biss ma namlu eh, skadenza għall-emendi u li nadottaw direttament l-ittra. Eh, ħadd ma oġġezzjonijiet, ħadd ma oġġezzjona, ħadd ma qed jitleb jitkellem ħadd ma jista' jifhem għaliex għandu jkollna din il-policy għall-impjegi illi hija Eh, eh, eh, ma taqbilx mal-realtà u ma' situazzjoni tal impiegi fl-Istati membri. Tajjeb, mela grazzi. Dana beknal u il-punt 10, jekk hawn xi ħadd ieħor illi għajem xi punt ieħor taħt il-AOB jista' dan jagħmlu issa. Bien. Euh, les deux minutes étant écoulées selon... Tajjeb, mela żewġ minuti għaddew. Mela nistgħu nibdew issa l-votazzjonijiet. U nixtieq infakkarkom illi peress li ma kienx hemm oġġezzjonijiet fuq il-punt numru 10 E, deċiżjoni għall-estensjoni tal-linji gwida tal-policies tal impigi minnaħa tal-Istati membri ġiet adottata skont il-regola 46 paragrafu 1. Mela issa naddu għal punt numru 11. Kulħadd għandu il-karta tal-vot Mela, il-negozjati b'riżultati mal kunsil fuq il-font eh, għal-għajnuna Ewropea għal nies li huma liktar fora. Parlament mal-konklużjoni ta' dan il-negozjati jena eh, tlabt, tlabna l-komitat biex jiprepara spiegazzjoni għal plenarja fuq l-istatus legali tal eh, għajnuna għalla eh, ikel soċjali. Pero nittamawni li inkunu nistaw niċċarawa din qabel plenarja. E Il-kontenut tal-messaċ minnaħa tal-kummissarju xort għandu jkun les tal-plenarja jekk ħadd ma jixtieq jitkellem li illi nadu direttament għal vot elettroniku ir-riżultat kollu kemm tan negozjat. Il-votazzjoni miftuħa. Harkin, if you want to vote, you, better be quick. Eh, jek trid jaqbilek taġġel. Harkin. Close the vote. Għaliex se nagħlaq il-votazzjoni minn hawn ftit ieħor. Monsieur Benamias. Et on va s'arrêter là. Alors. Tout le monde a pu voter? Le vote est Mela, kullħat irnexxilu jivota l-votazzjoni magħluqa. tletin vot, tletin favur, tnejn kontra, memx astenzjonijiet. Nifirħu l-rapporter. Il-Signora Costello u l-team eh, kollu ta' negozjati. Mela punt numru 12 issa. Din hija lettra li preżentajt ilkom ta' ilu għal eh, Kumitat tal-Affarijiet Legali fuq il-pakett Omnibus 3 għal adattazzjoni tal-artikolu 2291 eh, ta' trattat fuq it-ħaddim tal-Unjoni Ewropea ta' numru ta' atti legali li eh, jitkellmu fuq l-użu tal-proċedura ta' regolamentazzjoni kon biskutinju. Eh, nużaw anki għal dan il-punt il-votazzjoni elettronika, l votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota il-votazzjoni maluqa. Hemm 34 vot, 31 eh, Eh, favur tnejn kontra u memx astensjoniet. Punt 13. Għawnek e, qed nivutaw fuq la bozz ta' opinjoni mill-Komitat IMCO rapport Solfit u għanna abbozz ta' opinjoni anki ta' sur Martin Kastler. E, paragrafu 1, kompromess A, Eh, minn ħames gruppi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Wara paragrafu wieħed għanna eh, kompromess B minn l-istess ħames gruppi favur kontra astenzjonijiet għadda. Kompromess C l-istess ħames gruppi favur kontra astenzjonijiet għadda l-kompromess. paragrafu kompromess D, paragrafu 3, dan u koll għadda. Wara il-paragrafu 3 għanna l-emenda 13 minn Sinjora Papadopoulou f'żewġ partijiet. L-ewwel parti mingħajr il-kliem between Solvit and the respective administration for the better coordination of social security system. Favur ta' dawn l-ewwel parti mingħajr dawn il-kliem. Uh, għaddiet uh, u anki dawk li huma favur illi jinżdidu dawn il-klim eh, maddiċ it tini parti. Paragrafu 4, kompromess E minn ħames gruppi eh, favur kontra astenzjonijiet għadda eh, paragraf wara paragrafu 4 kompromess J għadda paragrafu 5 kompromess F ħames gruppi favur favur kontra astenzjonijiet għadda paragrafu 5, kompromess ġe, 5 gruppi, favur kontra astenzjoniet, għadda. Paragrafu 6, 6 kompromess H, eh, l-istess 5 gruppi, eh, għadda. E paragrafu 7, kompromess I, eh, l-istess 5 gruppi, favur kontra astenzjoniet, għadda. U issa mm, dan huwa wasanna fl-aħħar tal-mendi fuq l-opinjoni, l votazzjoni fuq l-opinjoni kollha kemm kif inhi emendata, kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. 35 vot favur u ħadd kontra u l-ebda astenzjoni. Nifirħu l-rapportar. Il-punt 15 abbosta opinjoni mill-Komitat tagħna lejn il-Komitat ta' Trasporti fuq regolament fuq l-aċċess għal su a servizzi ta' portu trasparenza finanzjarja tal-portijiet. Dan ġi infassal missur debaker fu il- l-opinjoni eh, Mela dinja proposta biex nirrifjutaw il-regolament kollu kemmu. U dan huwa e, e, e, emenda numru 6 minn naħa ta' Sinjora Schroeter. Favur kontra astenzjonijiet? Eh, Niverifikawa elettronikament. Kolħat vota il-votazzjoni marruqa. 18 favur, 18 kontra u astensjoni wahda. Mela ma ditx u rapportu kontent. Nista niġu għall-artikolu 1 paragrafu 2, punt C, emenda 27, tas-sur Hawet. E, em, emenda għal biex titħasar parti mit-test. Favur kontra astenzjonijiet namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota l-votazzjoni magħluqa. 19 favur 18 kontra memx astenzjonijiet mela għaddit għal stant l-artikolu 1 paragrafu 2 punt c jitneħħa l-artikolu 1 paragrafu 2 punt D eh, emenda 28 ta' surħawit anki dan biex jitneħħa parti mit-test favur kontra astenzjonijiet verifika Kolħat vota l-votazzjoni marruqa. 19 favur, 18 kontra, mawx astenzjoniet, mela l-istess vot, e, b'dan il-vot il-punt de jitneħħa. L-artikolu issa wieħed paragrafu 2.ġ emenda 29 minnant Esur Howitt. U anki 30 e, il-Senjora Steinruk il huwa identiku. E, namlu votazzjoni elettronika direttament, votazzjoni miftuħa. Kolħat e vota votazzjoni maluqa. Eh, mela satax il-vot kontra 18 minna restenzjoniet minna għaddit din l-emenda. Il-punt li jmiss, punt H, għanna emenda 31 ta' surħowit anke għonek għet jiprovajt neħi parti mit-test Eh, għaw niproponi li namluħ bil vota elettroniku votazzjoni miftuħa, votazzjoni kullħat vota, votazzjoni maluqa, 19 favur, 18 kontra memx astenzjoniet, mela il-punta ħġit imneħi. L-artikolu 2, paragrafu 1, punt 1. L-emenda 32, missur Odi, e, e rapportero a contra kontra. E, favur kontra astenzjonijiet għaddit maġġoranza kbira. E, Il-punt, l-artiklu 2 paragrafu 1.2 emenda 33 ta' Sur Hawet favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-artikolu 2 paragrafu 14 emenda 34 ta' Sur Odi favur kontra astenzjonijiet għaddit artikolu 2 paragrafu 1.18 a emenda 35 surf ħawet favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Artikolu 4 paragrafu 1 emenda 36 signora Steinruck favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Artikolu 4 paragrafu 2 partit ta' introduzzjoni emenda 37 Elizabeth Schroeter favur kontra astenzjonijiet namlu verifika emenda 37, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota l-votazzjoni magħluqa. 19 favur, 18 kontra u memx astenzjonijiet. Din tidher li maġġoranza issa. L-artiklu 4 paragrafu A, emenda 38 snin 10 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Artiklu 4 paragrafu 2.c emenda 39 Sinjora Schroeder favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 40 is-sur li hija kompatibbli favur kontra astenzjonijiet għaddit. Artikolu 4 paragrafu 2.da kompromess DA e, minn erba gruppi favur kontra astenzjonijiet għadda l-kompromess. Artiklu 4 paragrafu 3 emenda 44 Messur eh, Sergio Silvestris eh, favur kontra astenzjonijiet namlu verifika. Jidri li li dana din l-emenda għaddit ukoll. Il-votazzjoni ftuħa, kulħadd vota Votazzjoni magħluqa. 20 kon, favur, 16 kontra. Mela għaddiet? Artikolu 5, paragrafu 2, wara sotto paragrafu 2, Emenda 45, signora Schroeter favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Artikolu 6 paragrafu 1 por punt B, emenda 46, ħawet eh, għaddiet. Artikolu 7 paragrafu 2, eh, emenda 47 mhuwiex ammissibli kif ukoll 48, 29, 50, 51. Mela neġġus l-artiklu 8 paragrafu 1 punta 52 sur 10 favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-artiklu 8 paragrafu 1 wara punt ċe emenda 53 sur ħawet favur kontra astenzjonijiet għaddit. E, emenda 54 miex ammissibli, u bekk naslu għal paragrafu 8 paragrafu 6 l-emenda 55 minant is-sur Howard li qed jipprova neħi parti mit-test favur kontra astensjonijiet maddiċ. <coughs> Issa għanna nista' ngħidlek li għandi raġun, iva. Naf li għandek bżon ta' ċifra biex tkun taf kif se negozjaw. Il-votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. Fat 14 e, favur, 23 kontra u astenzjoni waħda. Dina miex sorpriża, l-emenda u 50 ma deċ. Issa għanna l-emenda emenda orali illi ma, konniex navutaw fuq kiku għaddejna bil emenda 55. Imma peress li l-emenda 55 waqat, allora issa naddu għall-emenda orali. Għaw xaħat li oġezzjona għall-emenda orali? Mela nistaw navut, nivutaw fuq l-emenda orali issa. Favur, kontra, astensjoniet. Naħseb illi għaddit din l-emenda orali. Surħowet, tixtieq li namlu verifika? Mela, namlu verifika fuq l-emenda orali. Kulħat vota votazzjoni maluqa. 31 favur, 7 kontra, memx astenzjonijiet, mela l-emenda orali għaddit. E, l-emenda 56 minna ħata surbaħ. Idi e, e bħala konsekwenza taqa, Artikolu 10 kompromess E imres għamil erba gruppi politiċi favur kontra astenzjonijiet għadda. Artikolu 10 paragrafu 2 kompromess EA favur kontra astenzjonijiet għadda. Artikolu 10 paragrafu 3 emenda 64 signora Steinrock favur kontra astenzjoniet għadda għaddit. Emenda 65 mis signor Howitt hija kompatibbli mela issa nivutaw fuqha favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Wara l-artikolu 10, memenda 66, signora Steinruck a favur kontra astenzjonijiet namlu verifika fuq din. Fuq l-emenda 66, votazzjoni miftuħa. Kulħadd vota l-votazzjoni magħluqa. Satax favur, satax kontra, taqa. L-artikolu 11, Emenda 67, Sur Hawet favur, kontra astenzjonijiet ta' e, e, e, kapitlu 2, emenda 68, Sur Hawet, rapporteru kontra, favur, kontra astenzjonijiet ta'. L-artikolu 12, paragrafu 3, emenda 69, Sur Odi, favur, kontra, astenzjonijiet taqa. Artikolu 12. Wara s-seba. Emenda 70 minu favur, kontra, astensjonijiet taqa. Artikolu 15, paragrafu 1, emenda 71, sinjura Xruter minu favur, kontra, astensjonijiet taqa. Artikol, le, verifika tejt il-President. Fuq il-71. Et natikom dawn ir-rigali tal-miliet għaliex palissa żmien il-miliet. Kulħadd ivvota, votazzjoni magħluqa. Satax favur, satax kontra, kelkom raġun tistaqsu għal verifika u jien kelli raġun ngħidilkom li maddiċ. Artikolu 16 paragrafu 1, parti tal-bidu, kompromess effer, mblasqa minn erba' gruppi minnu favur. Sina beres wieġeb għal kommenti bil-mikrofonu mitfi, naħseb kien jagħmel affarijiet tar. Artikolu 16, paragrafu 1, wara ċe, għanna emenda 75, il-Sinjura Steinruk, minn mela favur, kontra, stensjonijiet. Ma taddix. Iżda jiena lesta illi namlu verifika jekk minn rasa l-emenda ek jixtieq. Verifika dwar l-emenda 75. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota? Jidir li li għaddit mxħazin 32 favur, 7 kontra lebda astensjoni. Għalek l-emenda taddi maġġoranza. 7, 76 misurbaħ, favur kontra, taddi, artiklu 17, emenda 77, inammissibli. U l-istess japplika l-emenda bil-fom. Għalek 78, 79, 80 kolla inammissibli. Naddu għal-premessi, premessa ħamsa, emenda numru wieħed. Minu favur kontra astensjonijiet taddi, emenda tnejn. Min persona li fos il-rapport, minu favur kontra. Verifika, verifika elettronika dwar emenda numru tnejn. Votazzjoni miftuħa. Kulat vota Votazzjoni mal-għom. 21 favur, 18 kontra l-ebda astensjoni taddi. Premessa 6 menda 7 surħawit minu favur. Kontra astensjonijiet taddi. Premessa 7 għanna kompromess A imressaq minn erba gruppi minu favur. Kontra astensjonijiet dan il-kompromess jaddi. Naddu għal-emenda 10 missur ħawit minu favur. Kontra astensjonijiet. Verifika. Verifika elettronika dwar emenda numru 10. Votazzjoni miftuħa. Kolħat vota Votazzjoni maluqa. Erba favur, mistax kontra. Lebda stensjoni. Taddi biċċar. Wara premessa disa għanna il-11 mill-istess persuna minu favur kontra Astensjonijiet. L-emenda taqa. 12 taqa u koll. Naddu għal premessa 14 kompromess bem. Ressaq minn erba gruppi. Minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Jaddi. Premessa 19 kompromess ċe. Ressaq minn erba gruppi. Minu favur. Kontra. Astensjonijiet. Jaddi. Emen. Premessa 19 surbaħ. Favur kontra. Astensjonijiet taddi wara premessa 20 li miex bli għanna l-emenda 21. Missur ħawiet minu favur? Kontra? Astensjonijiet? Ta' Imbat, emenda 22 nisur ħawit minu favur. Kontra, astensjonijiet taddi, 23, miex ammissibli. Għalek, nivvutaw dwar kompromess de, li jiġi wara premessa 31 u għamressaq minn erba gruppi favur kontra stensjonijiet taddi. Emenda 26 li ma kienieċ ammissibli u għalek issa nivvotaw dwar l-opinjoni kollha kemm hi hekk kif emendata se nieħdu vot elettroniku. Ti? Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. 25 favur, 14 kontra, l-ebda astensjoni. Il-rapporter forsi mhuwiex 100% kontent imma xorta waħda ir-riżultat huwa wieħed tajjeb ejjew nifirħu rapporter. Punt 16 Din hija opinjoni li ser nresqu għal kumitat Envi u kumitat Itre illi qed jagħmlu rapport konġunt dwar dan il-punt. Sur un rapport d'initiative s'agissant. Dan huwa rapport fuq inizjattiva propja huwa dwar il-qafas għal politika tal-klima u tal-enerġija fl-2030. L-ewwel paragrafu kompromess għam ressaq minn erba' gruppi minnu favur kontra astensjonijiet jaddi. Wara paragrafu wieħed għandna emenda tlieta minn Ole Christensen favur kontra astensjonijiet taddi. Erba, Sinjura Kliveti, favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda ħamsa, Sur Kreuzman, favur kontra astensjonijiet. Għal darbohra titi, President, favur. Minu favur l-emenda 5. Minu kontra? Astenzjonijiet. Għanna bżon verifika. Verifika dwar emenda numru 5. Votazzjoni miftuħa. Kulħat vota? Votazzjoni maluqa. 21 favur. 17 kontra. Astenzjoni wahda. L-emenda 5 taddi. Emenda 6. Minu favur. Minu kontra astensjonijiet taddi. Emenda 7 favur, kontra, stensjonijiet taddi, emenda 8, sinra kliveti, emenda bil-fom, manna lebda oġġezzjoni għal emenda bil-fom, minu favur l-emenda 8 kif emendata, minu kontra, stensjonijiet. Meta liberali bdew u jiena nitħawa ċiftit. Minu favori 8, minu kontra, astensjonijiet taddi. Wara paragrafu wieħed disa għandna emenda wara paragrafu wieħed D għandna emenda disa favur kontra astensjonijiet tgħaddi kompromess berba gruppi favur kontra astensjonijiet jgħaddi emenda 12 is-Sur Christensen favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Paragrafu 3 għandna kompromess ċe imrasaq minn erba gruppi favur kontra astensjonijiet jgħaddi. Paragrafu 3, emenda 16, Sur Kreuzman favur kontra, astensjoniet jaddi. Kompromess D. Tlet gruppi favur kontra, astensjoniet jaddi. Emenda 19, Sinjora Kliveti. Zewċ partijiet, votazzjoni maqsuma mitluba mill-PPL, e. ewwel parti sħaq dwar il-ħtieġa sa setturi ta' inċentiv. Minu favur din l-ewwel parti, jek joġobkom. Minu kontra, Astensjonijiet taqa. Tieni parti. Minu favur kontra. Astensjonijiet. Tieni parti taddi. Emenda 20 miex ammissibli. Nifuta u dwar kompromess E. Paragrafu 5 favur kontra. Astensjonijiet jaddi. Wara paragrafu 6 għanna menda 25 li kliveti favur kontra. Astensjonijiet taddi. Issa nivvutaw fuq la bosta opinjoni e kif emendata votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. Jekk kulħadd ivvota votazzjoni magħluqa 39 favur lebda persuna kontra u lebda astensjoni. Ngħidu proset l rapporter Simplement la Notre euh, vote suivant. Il-vot għana li jmiss li huwa l-aħħar vot. point 17. Eh, Punt numru 17. Skadenza l-emendi binna dwara mal-koordinaturi. Diġa tkellimna dwar dan rapport fuq inizjattiva propja mill-Komitat FAM dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea l-2012. Ek nimxu għalix ma tantx għanna bizzejet ħin u xek. Tejt il-President u għalix aħna deċidejna illi ma jkunniex opinjoni formali imma jista' jkun illi kun hemm emendi illi jiġu infasla fisimna fil-kumitat. Paragrafu wieħed Emenda tlieta minn Odora Klivetti, favur kontra, astensjonijiet. Taddi wara paragrafu 2, emenda erba' sur Klivetti, favur kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 5, Sr. Clivetti, favur kontra sensjoni taddi. Emenda 6, Sr. Clivetti, votazzjoni maqsuma, mitluba mill-alde. L-ewwel parti jara illi n-nisa sa sviluppi favur kontra sensjonijiet, ma taddix it-tieni parti favur kontra sensjonijiet. Taddi. Emenda numru 7, Claudetta Bela Baldacchino, n favur kontra Taddi. Emendat minnek li vetti. Sarġ partijiet l-ewel parti. Mitluba mill-alde, minu favur. Kontra. Astensjonijiet ma taddi. Xittini parti favur. Kontra. Astensjonijiet. It-tini parti. Donna, li marret taħjar fil-vot u taddi. Wara paragrafu 4 minn daddi sa' sinjor Klivetti favur. Kontra. Kontra, minu kontra. Astensjonijiet. Ma taddix. Menda 10 Klivetti. Verifika. Tajab, iż verifika dwar l-emenda tisa tgħid il-President. Votazzjoni miftuħa? Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluħa. 15 favur, 19 kontra u 4 astensjonijiet. Ma taddix. Emenda 10 minu favur, minu kontra. Astensjonijiet taddi 11 favur, kontra astensjonijiet taddi 12 favur kontra astensjoniet taddi 13 favur kontra astensjonijiet taddi 14 favur kontra astensjonijiet taddi wara paragrafu 6 għanna menda 15 missjoni Klivetti votazzjoni maqsuma żewġ partijiet votazzjoni maqsuma mitluba din id-darba mill-PPE l-emenda 15 kollha kemmi għajr il-biċċa tas-sentenza Le, tgħid il-President, hemm żewġ partijiet. Votazzjoni maqsuma. Mela, l-ewwel parti. minar illi narfu l-valur miżjud tan nisa fil-posta xogħol u minar din il-parti. Umbat hemm emenda bil-fom imresqa mill-PPE ukoll. Xi ħadd illi huwa kontra din l-emenda bil-fom ma jidex li huwa l-każ, mela nivvutaw dwar l-ewwel parti tal-emenda 15 e kif emendata minnu favur kontra astensjonijiet. L-ewwel parti tgħaddi. It-tieni parti illi nżidu l-kliem illi rajtilkom favur kontra astenzjonijiet ma tgħaddix. Emenda 16. Smira Baldakino favur kontra stensjonijiet ta' di 17 favur kontra stensjonijiet ta' di 18 favur kontra astensjonijiet ma ta' di 19 favur kontra astensjonijiet ma ta' di Għamend 20 favur kontra astensjonijiet taddi premessa ċe emenda wieħed sinra bella baldakino favur kontra astensjonijiet ma taddix, emenda 2, Sir Bella Balda kienu favur, kontra astensjonijiet taddi. Għalek, dan naddu li l-komitat fem dawn huma l-emendi tagħna u bekk wasanna fit-tmiem sessjoni tal-vot tagħna. Punt 19. Initiative Euh, d'enquête sur le rôle et les activités de la... Rapport satas rapport fuq inizjattiva propja dwar l ta' Trojka, l-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kummissjoni u l-IMF fil-pajjiżi ta' zona euro. Eh, Alejandro Serkas e Anna, l-rapporter tagħna Alejandro Serkas u forsi Tafu diġa li aħna tlabna sabiex f'din il-ħidma nkunu assoċjati fl-imkien mal-ekon il-Komitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji illi qed ifassar rapport fuq l-istess suġġett. Madana kollu, il-konferenza tal-presidenzi tal-presidenti meta intaqat fit-12 ta' Diċembru iddeċidiet illi hija ma kienx se tħallina naħdmu bħala kumitat assoċjat skont il-proċedura iżda aħna ħallewna inresqu rapport tagħna, rapport fuq inizjattiva propja. Fl-istess ħin. Dan huwa rapport fuq inizjattiva propja u jiena ngħaddi l-kelma l sur Alejandro Serkas. Grazzi tas-sew, Sinjura President. Issa għandna l-opportunità illi konna dan ir-rapport usaremos el mismo documento que había preparado yo Komo. U ħannużaw l-istess dokument li aħna preparajna bħala opinjoni għal komitat Ekon u għanna kapitolu li huwa għadu nieqes rridu nżidu duħ fil-leġislazzjoni nistieden l membri sabiex iresqu l-emendi tagħhom u jagħtu l-kontributi tagħhom ħalli dan ir-rapport jikseb jina taktar priorita. Bid-dokumentazzjoni illi għanna dwar il-pajizi li huma taħdan il-programm, aħna qegħdin nippruvaw insibu xi informazzjoni u qegħdin nistudjaw kull pajjiż. Aħna ħana avanzaw b'dan il-mod. Irridu naraw x'inhuma l-kwistjonijiet soċjali, kwistjonijiet tal-impjiegi mhux ser nindaħlu fi kwistjonijiet finanzjarji għaliex dawn ser jindirizzom il-Kumitat Ekon u l-Kumitat Afko ser jindirizza affarijiet istituzzjonali, aħna rridu indirizzaw biss affarijiet marbuta ma' l-impjigi u l-inklużjoni soċjali. Minnaħa l-oħra, il-settur ta' azzjoni tagħna huwa limitat għal erba' pajjiżi li huma taħt eh, aġġustament ekonomiku l-Greċja, l-Portugal, Ċipru u l-Irlanda li jinsabu taħdan il-programm ekonomiku. Il-pajjiżi l-oħra mhux ser jiġu analizzati. Ispanja, ir-Rumanija, l-Ungerija u l-Latvja. Għaliex minnaħa hemm il-programm Spanjol li huwa dwar l-għajnuna fis-settur finanzjarju u l-pajjiżi l-oħra mhumiex membri taż-żona euro u l-programm huwa dwar l-għajnuna l-bilanċ tal-pagamenti. Ovvjament, hemm ħafna talbiet, iżda fl-aħħar mill-aħħar dawn huma dimensjonijiet differenti. Aħna qegħdin nistudjaw erba' pajjiżi fejn hemm dimensjoni speċifika. Jiena ħejjejt abbozz ta' dokument li huwa maqsum fi tliet partijiet, fl-ewwel parti hemm avvenimenti illi jidirli illi ma' diskussjoni dwarhom Imbagħad hemm obbligi legali li jfeġġu mit-trattat u trattati li jam sieħba fihom l-Unjoni Ewropea. Aħna f'moħħna għandna il-Karta Soċjali Ewropea illi ġid diskussa mhux ħażin u ser tiġi diskussa wkoll fil-ġejjieni Sa li ma punt tista' jew ma tistax tiġi applikata, imbagħad aħna qegħdin ukoll narblu din il-kwistjoni. Fit-tieni parti jiena flejt l-avvenimenti li saru u aħna rridu wkoll neżaminaw il-konsegwenzi. Jiena żammejt mal-miri illi hemm fl-istrateġija Ewropa 2020 għalix dawn huma miri illi jafhom kulħadd u li huma kompetenza ta' dan il-parlament jista' jkun hemm avvenimenti oħra, jiena konxu ta' dan, imma jien qed nifoka fuq il-miri dwar l-2020. Il-falliment l-sfaqar u dialogu soċjali. Jena rajt ġara vizavi dawn il-programmi u l-miri tal-Unjoni Ewropea. Imbagħad hemm grupp ta' rakkomandazzjonijiet fl-aħħar. Jena nemmen illi aħna għandna nanalizzaw illi dawn l-obligi kif jider bitċar irridu naraw u mhix qed jiġu sodisfati. Sabiex aħna ma noqogħdux nanalizzaw l-istess ħaġa kull darba b'artikolu 9 illi jgħid illi l-linji tal-politika kollha tal-Unjoni Ewropea huma vinkolanti viżavi l-obbligu li niġġieldu il-qat u niġġieldu l-esklużjoni soċjali u niġġieldu favori drittijiet tal-bniedem Imbagħad irdu naraw jekk trojka isieġ dawn l-obligi jew inkella nesitomx. Imbagħad apparti artikolu 9 għandna artikolu 6 u artikolu 51 ta' trattat dwar il-funzjonament tal unjoni Ewropea il skont dawn aħna rridu nħarsu id-drittijiet fundamentali tal-Karta Soċjali Ewropea li kif jgħidu artikolu artikoli 2 u 3 għandhom l-istess valur bħat trattati jiena qed nifli u qed nara eżattament x'ġara u liema mandati qed jinħarġu mill-Karta mit charter eh, Soċjali Ewropew u il-Karta ta' drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea hemm negozjar kollettiv fl-artikolu 28 u artikolu 30 ukoll dwar il-qad dan aħna qegħdin nifluh kif ukoll l-artikolu dwar is-sistemi ta' sigurtà soċjali, l-artikolu dwar il-ġlieda kontra l-faqar, l-artikolu dwar is-servizzi soċjali ta' interess pubbliku. Jiena qed ninvolvi ruħi f'analiżi u ħriss rapport biex nara x'jgħidu l-istituzzjonijiet tagħna. Jiena wkoll ist l-istat ta' detenzjoni. Aħna f'dan il kumitat qegħdin nippruvaw nanalizzaw il-politika, qegħdin naraw x'ġara visa fil-istrateġija 2020 jekk dawn ġewx meqjusa fil- L-azzjonijiet ta' trojka, il-qat, il-riżultati tal-ġlieda kontra l-faqar, il-ġlieda kontra l-tfalli tilqu kmini mill-iskola u fenomeni oħra. Dawn il-fenomeni aħna ser niddiskutuhom u mbagħad ser nanalizzaw kull obbligu. Jider illi dawn l-obbligi ma kienu xemmek, ma kienx hemm analiżi li saret minn qabel dwar kemm ġew imħarsa Dawn l-obligi mill-programmi li ġew imposti minnaħa tal-Unja Ewropea fuq l-Istati membri u aħna rridu wkoll neżaminaw il-konsegwenzi. Mem lebda grupp ġenerali ta' strumenti, ta' konsultazzjoni, il-Kumitat tal affarijiet Kostituzzjonali ma ġiex konsultat, laqas il-Kumitat tagħna. Man tal bit opinjoni mill-Kumitat għall-impjegi. Il-mandat ġi stabilit pali kieku ma kien jeżisti xejn aktar lif il-finanzi fuq livell Ewropew. Il-konsekwenzi kienu drammatiċi f'termini ta' għat kif il-kol tafu. F'termini ta' għat edin naraw illi kienem telf kbir ta' impjegi. 15% ta' l-impjegi intilfu f'dawn il-pajjiżi. Din l-istrateġija tal-2020 tgħid li suppost aħna qegħdin noħolqu l-postijiet tax-xogħol imma minn flok għandna aktar minn żewġ miljun post tax-xogħol illi intilfu f'dawn l-erba' pajjiżi f'xi pajjiżi il-qatt irdoppja jew kważi irdoppja u rati ta' qatt fost iż-żgħażagħ huma ta' tħassib kif ukoll ir-rata ta' faqar qegħdin naraw li qed jintlaqtu l-aktar il-gruppi vulnerabli in-nisa l-immigranti li għandhom rata ta' qatt ta' 20% meta qabel mar-rata nazzjonali ta' qatt. U issa qegħdin naraw li hemm ħafna ħaddiema illi ilhom qiegħda l sentej jew tlieta dwar il-faqar. L-istatistika data hija wkoll waħda tal-waħx, il-faqar żdied, il-faqar sar sfida, u element ta' inugwaljanza soċjali u qed ikompli jinfirex. Għandna 26% rata ta' faqar fost it-tfal li hija rata għolja ta' qabla mal-medja tal-popolazzjoni. Daw il-problemi ġew kundannati għaliex huma f'kunflitt ma' artikolu 12 tal-karta ta il-tfal jitilqu kmini mill-iskola huwa l-unika punt fejn aħna rajna xi riżultati pożittivi. Hemm inqas tfal illi qed jitilqu kmini mill-iskola dan huwa f'konformità mal-istrateġija 2020 u iktar żgħażagħ qegħdin jibqgħu fiħdan is-sistema edukattiva. Din hija tajba iżda il l-ħażina tgħid illi l-iskejjel kollha it-tfal qed jibqgħu fl-iskola għaliex eh, m'hemmx impjiegi għażgħażagħ u għalhekk iż-żgħażagħ qed jibqgħu jirċievu l-edukazzjoni. Id-dimensjoni soċjali ma ġietx injorata imma ġiet attakkata b'mod sistematiku din l-istruttura ta' dialogu soċjali ġiet attakkata b'mod sistematiku u meqruda. Xi pajjiżi qalu wkoll illi l-mandat ta' Trojka eret il-konvenzjonijiet fundamentali marbuta ma' drittijiet. Fl-aħħar kapitolu aħna na rakkomandazzjonijiet li huma pjuttost sempliċi. L-ewwel net. dan il-kumitat sabiex jgħidilna ftit dak illi ġara, situazzjoni finanzjarja, situazzjoni makroekonomika. Imma fl-Unjoni Ewropea ma semmewx il-vitmi ta' dawn il-linji ta' politika. Rridu nistaqsu lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tagħmel evalwazzjoni ċara u rigoruża ta' dak illi ġara. Dan jista' jsir b'mod sempliċi, għandhom biżejjed eh, kapaċità biex jagħmlu evalwazzjoni bħal din u jridu jevalwaw u jaraw jaraw x'ġara f'dawn il-pajjiżi. Meta mbagħad tiġi prodotta din l-evalwazzjoni jkun hemm evidenza ċara illi tkun tista' tgħid jekk dawn il-programmi ġewx applikati f'dawn il-miżuri f'termini soċjali u anke fis-setturi ta' saħħa fost l-oħrajn. Irridu naraw jekk kienx hemm programmi illi pruvaw jirranġaw is-sitwazzjoni finanzjarja u l-bilanċ tal-pagamenti imma jridu ngħinu lil pajjiżi Ewropej illi saret ilhom ħsara minn dawn il-linji ta' politika u għaddew minn bidliet drammatiċi u raw in-nisja soċjali tagħhom tinqeret. It-tielet rakkomandazzjoni għal kummissjoni hija dik li ma jkunx hemm aktar trojkas fil-ġejjieni. Aħna ma rridux l-IMF u ma rridux illi jkollna l-kompetenzi taħt it-trattat illi jinkisru mill-Kummissjoni. Irridu l fondi jibqgħu fondi u rridu illi nġibu ruħna b'mod demokratiku, ninteraġixxu, jkollna dialogu soċjali u jkollna komunità Ewropea kull respons Ewropew irrit eh, isir mingħajr ma ninsew il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali, il-Karta Soċjali. 50 sena ta' storja Ewropea kienu importanti sabiex insalvaw l-ekonomija imma aħna ridna insalvaw l-ewwel u qabel kollox lil persuni iż-żgħażagħ, persuni l-aktar vulnerabbli, dawk li l-aktar qed jintlaqtu. Din kienet taqsira ta' rapport tiegħi jiena qed nipprova nimla xi lakuni xi vojt illi hemm Forsi eh, jena bist għal konklużjonijiet ta' ġil ċiftit ikolli nammetti imma bil-kontribut tal-kollegi, bl-emendi tagħhom u bil-kontribut tal-membri ta' dan il-komitat dan ser jikkomplementa il-vizjoni ta' trojka ta' afko u tal-komitat ekon. Dan il-mod il-rapport ser ikun rapport illi jasal mill-komitat tagħna ħalli Għall-inqas. Xi darba ngħidu li kwistjonijiet soċjali, kwistjonijiet tal-impjiegi huma importanti għalina. Aħjar tard mill qatt. Grazzi ħafna mela ħanibda niftaħ il-lista tal-kellima. U ħani bda bil-Shadow Rapporters, l-ewwel Menir Harkin, Regina Bastus Grazie ħafna, President. Jena kun grazie ħafna lejn Alejandro Serkas għal rapporti eh, rapport tiegħu li huwa importanti ħafna fu uh, din trojka taħt eh, il-Memorandum of Understanding illi kienem għat jitkellem dwar il-sinerġiji li huma organizzati b'mod tajjeb x'seħħ f'pajjiżi Eh, minħabba il-ftejim li sar taħt it-trojka u anka l-konsegwenzi illi eh, kienem minħabba f'dan u anka meta dawn imqabla mal-miri tal-2020 tal-istrateġija tal-20 ma jidirx li hemm lebda eh, problemi bl-istruttura ta' dan ir-rapport fuq inizjattiva propja laqqas fuq ix-xogħol li qed isir minnaħa tal-Kumitat Ikon illi qed iseħħ skont struttura differenti li naħseb però huwa illi ħajkonna bżonn illi inqisu il-fatt illi il-kumitat tana, il-rapport tana huwa ristret għal oqsma illi aħna eh, għanna eh, l-kompetenzi fihom affarijiet soċjali, iġifiri, kussjonijiet marbuta mal-xogħol, eh, il-qat, it-tfal jitilqu mill-iskola kmini, il-qat fost il-żaza, ħalek ibdu noqogħdu attenti naqraw kol dwar kif din il-trojka wieħed ħares eh, leja mill-perspettiva tal dawk il-pajjiż li kienu involuti eh, anka f'termini eh, finanzjarji u soċjali rdu aħna dawn l-aspetti kollha insemmuhom għanna isu situazzjonijiet f'dawn il-pajjiżi meta kienu suġġetti għal dawn il-miżuri ta' intervenzjoni, situazzjonijiet illi waslu għal gvernijiet biex jitolbu eh, l-intervent ta' trojka f'dan eh, f'din is-sitwazzjoni finanzjarja illi waslet u kol għal ħafna self illi eh, inata mit-trojka self illi eh, inata lil dawn il-pajjiżi li daħlu għal dan eh, il-ftejjim u rridu rawu ukoll x'kien il-punt ta' tluq għal fej kien hemm din il eh, dan il din il ta' riforma fil-qasam tax-xogħol biex is-sitwazzjoni tkun vijabbli anke rridu naraw x'kien ikun il x'kienu jkunu l-konsekwenzi kikun ma kienx hemm intervent jew inkella Eh, xtib ta' azzjoni oħra setet it-tihdet eh, minnaħa ta' trojka barra minn dawk eh, illi minn dawk li saru minn dawn l-entitajiet seta kien hemm xi ħadd ieħor li aġixxa minn floki trojka huwa aktar faċli illi wieħed jevalwa sitwazzjoni wara li tkun għaddiet għax eh, il-memorandum li ġi applikat mit tlet entitajiet, ġiviri mill-Komissjoni mill-IMF u mill-Bank Ċentrali Ewropa u imponow numru ta' miżuri, qablu fuq numru ta' miżuri li kellhom jittieħdu mill-pajjiżi li kienu soġġetti għal dan l-interventu. Aħna qegħdin inħarsu lejn il- Anzi, għanna nħarsu kol lejn eh, xinumma l-konsekwenzi għall-aġġustamenti li jistaw jissiru eh, fil-żmien tal-applikazzjoni ta' dawn il-miżuri. Ma nix naħsbu biss dwar eh, pozizjoni stabilita fejn l-istituzzjonijiet ma jkunux jistaw jaġixxu jew jintervjenu xi drabi oħra u għalek ma jkunux jistaw jgħatu assistenza finanzjarja għal pajizi li umbat ovvjament u jħed sera kif se jgvernom. Hemm sistema fil-kustjoni, ġifieri għalhekk iridu naraw eżattament x'alternativi kien hemm mhux alternativi hemm biex nimplementaw il-messaċ li joħroġ anka minn dan il-Memorandum il of Understanding, minn dan l mou illi kon għanda struttura illi e, permezz taħħa tmur f'dawn il-pajjiżi li saru l-intervent fihom ġifiri fil fat sejrin fil-Portugal fil-bidu tas sena d nisimaw nisimgħu nitkellmu mal-esperti Il-Kumitat tagħna organizza dan kollu anka fil-bidu ta' sena diħla ġifri hemm dawn l-esperti li ġew nominati mill-gruppi politiċi differenti u ma nafx jekk forsi għanniex eh, u koll nżidu l-attivitajiet tagħna ma dawk il-qed tippjana eh, li kon forsi jkun utli per eżempju illi iżjarat li jsiru fl-istati membri illi huma soġġetti għal dawn l-interventi għandhom xinkludu wkoll eh, membri tal-kumitat tagħna wkoll. Bħala konklużjoni, Huwa importanti li wieħed mhux iħares biss lejn il-konsegwenzi manka lejn il-kuntest biex wieħed ikun issa jifhem aħjar eżattament x'inhuwa l-livell ta' faqar u ta' ħtieġa illi hemm u li kien hemm fl-istati membri illi minħabba fihom issejħet it-trojka. L-Honorable Harkin, mbagħad super, eh, grazzi ħafna nirringrazza l rapporter ħankun fil-qosor ħafna. Għadba għali ħafna xol xinsir eh, fuq dan il-rapport minn kellina ġeja f'pajjiż fejn kena l-preżenza ta' trojka u il-ħat li għadda fil-fatt eh, kien hemm eh, ftit ċelebrazzjonijiet li kienu ħajtilqu l-ixtut tagħna. <laughs> Però maħniex se ninsawhom malajr għadba li ħafna x'namel fuq dan u għalekina ħanamel um, e, ftit kummenti ta' malajr. Naprezza l għennet il-fat li rapporter beda billi ħares lejn it-trattati nfusom u l-artikli e, li jem fi dan it-trattat u kif dawn suppost um, huma il-bażi illi aħna nibbażaw il-politika tagħna Ewropea. Mod partikolari l-artiklu 9 għax kifet qabel u ħanerġanejda jiena l-unika MP hawnhekk probabbli illi eh, kelli l-opportunità u eh, kont eh, ħdimt mal-kollegi biex nikkonvinċi l-ċittadini Irlandiżi li għandhom jivvutaw favori trattat ta' Lisbona. U waħda minn raġunijiet kienet minħabba dan l-artiklu disa'. Għalek u uh, interessanti għalija li nara jekk il-weddiet li għamilt jiena jistawx jitwaslu, jintlaħqu. Jiena kontenta għalek illi huwa beda b'dan il-qafas. Smajt dak li qalu il-kollegi dwar li aħna nanżommu mal-kompetenzi tagħna ma fil istrategija tal-2020 tal-Unjoni Ewropea ħafna mill-intestaturi li hemm fil-fatt jaqgħu taħt il-kompetenzi tagħna u għalhekk aħna għandna dan l-indikatur, dan il-benchmark, aħna ma qegħdin nibdew mill-qiegħ, nistgħu nkejlu dak li ġara ma da ma lanijiet li kenna u nistgħu ukoll naraw eżattament x'qed isir fi stati membri oħra. Pala rapport Bħalma għalli rapporter l-unika eh, ħaġa fejn memx eh, rizultat negattiv kien fil-tfalijiet il-qum l-iskola kmini, ma dan ovvjament għax il-tfal u zazah qed jibqaw eh, fl-iskola għax ma hemmx impieka fil-fatt fl-Irlanda titilqu ħafna nies jina smajtu kol għal eh, dwar dak li rridu nħarsu lejn minn fej bdejna. Mela, veru, l-affarijiet differenti fil-istati membri differenti ma xinqot nifatizza l-Irlanda jena għax qed nitkellmu eh, dwar ħafna pajizi ma aħna il-GDP ratio tagħna kienet 30% fil-2007 ġifieri postijiet differenti bdew minn posti minn min punta tluq differenti rridu nħarsu u kollejn x'setaw kienu il riżultati kieku it-trojka ma intervjenietx. Ma nafx jekkux forsi xi ħaġa li rridu nħarsu bil-fors li ma żgur ma nistgħux ninjorawha. Iġifiri jiena napprezza dak li ntqal dwar dan. Fl-aħħar net naħseb l-aħħar kumment li għandi għamel naqbel ma dak illi għal ħafna mill-affarijiet li għal il-rapporter, eh, per eżempju, illi il-komissarju Andor huwa pjuttost b'saħħtu f'ċertu kummenti li qed jagħmel dwar l-attivitajiet ta' trojka waħda mill-affarijiet li fukaw fuqha kienet fuq ir-riforma fis-suq tax-xogħol u l-Kummissarju nifsu qal li aħna nifukaw ħafna drabi fuq dan flok lejn il-politika tal-impjieg. Kiena naqbel miegħu jekk um, minn dan kollu aħna ħanitalmu xi ħaġa, allura għandna inħarsu fejn qegħdin palissa u naraw mela dawn huma r-riżultati li kellna sissa. X'irridu? rridu inkomplu uh, eh, bl-istess affarijiet? Eh, huwa faċli wieħed jagħmel rapport jew jagħmel eh, jikteb opinjoni, imma din ħadd influenza l-affarijiet u qed nitkellmu ma' nfusna biss. Jiena nirringrazzja l-rapporter però għax-xogħol eċċellenti li jagħmel sissa. Ines eh, Schuber l-ewwel. Brigada, Signor President. U Estrella waraja. Grazzi, Signora President. L-ewwel qed nixtieq nifraħ rapporter u ngħid illi eh, dan huwa bażi tajba ta' biċċa xogħol ma jista' jkompli jaħdem fuqha. aħna naqblu ma ħafna mill-punti illi kiteb mill dijanjosi tija għad baqa kontribut x'namlu nistgħu ntejbu u nsaħħu din il-bażi li għandna hawnhekk u eh, barra mill-fat li jina shadow rapporter tal-gwejjina u kol Portugiza u għalek ovvjament eh, il-kontributi ħajkun influenzat b'dan il-fat. Jien għandi l-esperienza tiegħi nnifsi ovvjament għandi il-votanti li votaw li u l-ħaddiema li jien rrid nikkonsidrom ukoll dwar uh, politiċi Ovvjament eh, fir-rigward eh, tal-qat hemm eh, nofs miljun roħ, hemm ħafna faqar. kif diġa ġispiegat għawnek u il-livelli ta' investiment u ma' simili għal dok li kienem fil-ħamsinijat. Għalek, minkejja l-isforzi li eh, din namlu biex aħna nisaparaw kusonijiet tal-impjek eh, minn dawk tal-ekonomija dawn huma marbuta fl-imkien u diffiċli ħafna għalina biex nisaparawhom din jovja hekk ħatibqa' dejjem diffiċli qed tisseparahom daw. Imma jekk inħarsu l-ekwissjoni soċjali u dawk marbuta ma' impjek, Allura naħseb illi eh, l-aktar kussjoni sinifikanti hija dak tal-isfruttament eh, li dem qed iżdied tal-ħaddiema u l-irda tal-drittijiet li dawn irnexilhom jakkustaw matul iż-żmien sal-2014 il-budget posta jnaqqas 4.4 biljun euro dan ġi negozjat mal-Trojka għal ħaddiema dan ifisser illi ħajkun hemm aktar tnaqqis fil-pagi fil-settur pubbliku u anka fis-servizzi soċjali u fis-servizzi tas-saħħa, fil-iskejjel, fil-kultura u anka fil-awtoritajiet lokali tnaqqis f'dawn kollha. Sa dan it-tant miljuni qegħdin jintbatu. Eh, jin eh, jaħdmu ma' kontratti eh, bejn il-privat u l-pubbliku li l-istat qed jidħol fihom u naħseb li hemm puntiħor li huwa importanti ħafna li huwa msemmi hawnhekk ukoll li huwa il-tnaqis tal-drittijiet tal-ftejmit kollettivi u anka l-faċilitar tal-istassenzjar jekk ma naqtawx il-pagi Eh, eh, eh, hemm din il-kustjoni illi jekk il-pagi ma jitnaqsux allura jiżdiedu il-sensi. L-istatistika ħafna drabi tiġi manipulata għax nafu illi l-immigrazzjoni tinfluenza l-istatistika marbuta ma' xogħol fl-2013 fil-Portugal aktar minn 100.000 ħaddim telaq mill-pajjiż hemm punti ieħor importanti li huwa marbut ukoll mal-faqar u dan huwa li il-Portugal huwa għandu l-inqas fil-fatt um, eh, fil tillet post ta' kemm il-nis għandhom flus fidejhom għall-infiqa eh, fl-Ewropa, ġifiri dan ifisser li um, huwa riflessjoni taż-żieda tal-faqar. Eh, huwa impatt ekonomiku ieħor li jaffettwa l-ħaddiema. Il-privatizzazzjoni wkoll qed taffettwa Eh, skont l-MOU anka l-linja tal-ajru nazzjonali ħat privatizzata u dan ħajkollu effett ovvjament f'termini ta, ta, ta sensi. ma nafx jiena eh, flima mit-tlet komitati eh, ħan indirizzaw sow il-leġittimità ta' din it-trojka biex timponi politika li tmur kontra l-entitajiet lejn eh, il-politika eh, ta' sovrana eh, il-rida demokratika tal-ċittadini. Forsi dini għaxa ħaġa tal-afko jekk fimt il-loġika li għaw għawnek. Mela pala konklużjoni nixtieq ngħid li naqbel mal-idea illi f'din is-sitwazzjoni il-loġika ta' trojka, ġifiri dik tal-IMF, eh, applika fl-Ekwador u fl-Arġentina minn ma kienem lebda kubru ekonomiku meta telqu l-IMF minn hemmhekk. Jina naħseb illi għanna hawnhekk ngħidu illi din il-loġika dejjem tispiċċa bl-istess riżultati, ġifiri li l-affarijiet mhumiex tajbin. L-Unjoni Ewropea għandha tgħin il-pajjiżi li huma f'diffikultà billi e, titkellem anka mal-kredituri biex jinnegozjaw mill-ġdid id-djun e, huwa ċar illum illi l-ammonti li qegħdin jitħallsu fuq id-dejn għandha għandu jkun ma' indiċi ta' tkabbir inkella l-pajjiż qatt ma jirkupra u jkompli jere jiena nifhem ftit fl-ekonomija imma eh, jiena jidir li dawn huma affarijiet li huma pjuttost ovji. Eh, mela. Eh, Senjura Estrella. Umbat Karim Aladin. Grazie ħafna, Sinra President. Jina u koll nixtieq nibda billi nifraħ li rapporter. Naħseb illi qed jagħmel biċċa xogħol tajba u hekk u jiena wkoll għandi l-istess ħassib eh, tiegħu u naħseb illi eh, l-aspett li l-aspett soċjali eh, dejjem kellu jkun il-bażi ta' dan it-tip ta' rapport uh, wieħed ma jistax jitkellem dwar evalwazzjoni tal-konsekwenzi ta' dan il-programm tal-kupru li ġi implementat mit-trojka mingħajr ma wieħed uh, jagħti każ uh, jagħti każ id-dimensjoni soċjali fil-fatt fil-, -fat, fil welfare state ħafna drabi il-konsekwenzi joħorġu aktar ċari. Il-rapporter għal u anka il-kollegi l-oħra tkellmu dwar dan, dwar iġviri iż-żida tal-faqar u anka tal-nuqqas ta' ugwaljanza. Zida fil nuqqas ta' ugwaljanza u zida fil-qat fost iż-żazax nixtieq ukoll insemmi illi Kienem u koll attakk fuq il-klassi medja e, ġiet sagrifikata din il-klassi minħabba fil-politika li ġiet adottata mill-gvernijiet bl-impożizzjoni e, ta' trojka jew mingħajr impożizzjoni mhuwiex ċara mill-osservaturi jaħseb wara mill-ċittadin li jkunu qegħdin nisofru kemm minn dan, min dan impost mit-trojka u kemm huwa impost mill-determinazzjoni tal-gvernijiet. Minħabba illi il-miri u uh, l-anijiet imposti huma imposti imma li mhuwiex impost huwa l-mod uniku ta' kif wieħed jilħaq dawk il-miri jider li ovvjament hemm eċċess ta' austerità mingħajr ma wieħed eh, qed jara tkabbir ekonomiku ħolqien tal-postijiet tax-xogħol. Fil-fatt jiena ma nistax nifhem kif il-mexxejja fuq livell Ewropew jew fuq livell nazzjonali ma semawx fl-ebda stadju għal rikomandazzjonijiet illi uh, inataw minn ħafna ekonomisti prestiġjużi anka rebbieħa tal-Premju Nobel li qalu illi uh, din id-doza ta' austerità kienet waħda ċessiva u illi kienet se tħalli konsegwenzi fuq uh, medda ta' 20 ta' snin. Għalhekk issa għanna nwaqfu din l-austerita għax ma solveċ il-problemi għansi minn flokkol oħrajn ġodda barra mill-li zidet il-qasma li teżisti bejn il-foqra u s-sinjuri anka f'pajjiżi stess. Eh, tant li ħafna minna eh, konna sorprizi għax il-sinjuri stanaw aktar u l-fuqra ftaqru aktar. 25 miljon 25 miljonari ġodda f'pajjiżna. Il-fattuwa u din irridu nsemmuha. Illi hemm xi ħut li qegħdin jistaqsu jekk eh, l-operat tal-trojka l-eżistenza tagħhom stess ix qed timmina fil-fatt u tmur kontra prinċipji kostituzzjonali minħabba illi l-operat ta' trojka għandu x'jaqsam ma' ovvjament ma' l-adozzjoni ta' ċertu politika. L-impożizzjoni per eżempju ta' modell soċjali eh, illi ibiddel eh, il-welfare state u eh, joħodlu postu għanzi biex nejtek ikunem din is-sistema ta' assistenza minn flok il-welfare state. E, Għalek, e, huwa e, bidla fl-istat soċjali, bidla fil-ħafna affarijiet marbuta anka ma' saħħa, ma' l-edukazzjoni, ma' sistema ta' saħħa ġviri, għandi eżempji ta' dawn. Huwa ovvju illi it-trojka u l-entitajiet involuti fit-trojka u il- esperti finanzjarji din ovvjament jamlu il-flus u ma u koll il-Portugal u anka fi Spanja per eżempju l-interessi fuq id-djun u ma fuq l-istess livell tal-ispiża tan-nefqa fuq il-servizzi il servizzi tas saħħa u għalhekk għandna eh, tassoni tħasbu fuq iż-żgħażagħ tagħna għax kont Giorgia Tali eh, ma kienx qed jirreferi għal Portugali mal-livell Ewropew qal eh, e, li żaża għandhom tliet żliet jew li jitilqu mill-Ewropa jew li eh, jibqgħu fl-Ewropa u ma jaħdmux jew jitlu fil-politika u jqajmu revoluzzjoni naħseb jiena xi wħud minnhom ħanimbuttawhom għal din il-ħaġa ġifiri għal dan l-aħħar punt ir-revoluzzjoni u jiena nispera illi noqogħdu attenti aħna għal dan il-ġejjini dal-futur tal-żazax għax il-żazax huma l-futur tagħna u ma jekk ma jkollhomx xittama flow fl-Ewropa mingħajr ġejjini jekk jaraw il-ħolm tagħhom isir ħmar il-lejl allura dawn jistaw iwasluna għal-estremizmu li aħna tant nixtiequ nevitaw. Um, Karima Deli, puis uh, Evelyn Regner. Karim Deli, un Evelyn Regner. Grazie. President. L-għolnet li l-ek, għax dan il-rapport eh, ta' inizjattiva propja huwa verament neċessarju f'moment meta kulħadd iwaħal fl-Ewropa hija l-iktar soluzzjoni faċli adottata waqt li il-aħbar tajba mill-Europa dejjem minn iktar rara qed isir. Jiena nirringrazzja lill kollega Cerkas u naħseb li rapport mandux jesprimi skoraġġament għal dawn il-pajizi, anzi, għandu inidi dinamika pozittiva. Naturalment, saru ħafna zbalji, eh, u dawn inkludu l-austerità. Naħseb li għatiridu namlu ħafna triq. Imma l-importanza hija li noħorġu minn din il-loġika illi kull darba li wieħed jitkellem fuq it-trojka ifisser li ċ-ċittadini Ewropej se jkollhom dejjem jagħmlu iktar ekonomija fis snin li ġejjin u l-budget se jitnaqsu iktar, speċjalment il-budget soċjali. Għal daqstant hemm vojt kbir bejn in-nies li qed jibbenefikaw minn dan il-kupru u l-kumplament. Illi għadhom laqqas biss daħlu fil-fazi ta' t-nedija mill ġdejt Għal-daqstant, f'dan il-rapport rridu ninkludu ħafna affarijiet. L-għonet, il-kwestjoni soċjali. Illi hija din il buzziqa tal-proprjetà, il-prezz tal-djara hawnhekk mux imsemmi mkien. Però meta it-trojka eh, titlob eh, illi isiru spejjeż, il-mortgages eh, li hemm eh, eh, eluf ta' familji li qegħdin ibatu fil-Greċa per eżempju, din hija problema li rridu nindikaw. Aw tini punt huwa l-impigi. Aħna fil komitat tana minna ħafna rapporti tajbin Eh, fuq il-futur, eh, impigi tal-futur se jiġri eh, fil-bidliet ambientali tal-enerġija u nittama li dawn ir-rakkomandazzjonijiet se jwaslu. U jekk hemm setturi li reżistiet tal krizi hija settur soċjali u dak ta' solidarjetà. U dan jista' jiġi użat eh, u msemmi fil-rapport. Naturalment il-kwestjoni għawnek eh, hija eh, l-investimenti soċjali u għandi mistoqsija waħda. Jekk aħna nistaqsu li l-Kummissjoni għamlunna studju ta' xiġri kiku id-dejn e, jiġi użat biex jħalsu l-investimenti soċjali ma jkunx ikun aħjar l-Europa? Eh, signora Regner, grazzi Signora President, jena tinkwetax, jena sa nitkellem fil-osor ħafna. E, sur Karas għal illum li trojka hija soluzzjoni ta' emerġenza. Imma għal imma f'emerġenza soċjali ħadd ma jista' qatt jiġġustifika li jiġu njorati id-drittijiet soċjali bażiċi u Alessandro Dana għalunna b'moċċar u jina nirringrazzja minn fuq qalbi. Grazzi. Il-Kummissjoni Ewropea tixtieq titkellem le mela nitlob li rapporter jerġa jitkellem biex jala. Iva, jiddispjaċini li l kommissjoni manda xejn xtajt, imma jiddispjaċini E, u koll li ma kellhom xie jgħidu f'dawn li t snin. Għax e, il-Kommissjoni fetħet dawn il-memorandum ma dawn il-pajizi minnar laqqas biss ma diskutiet fisem il-Bank Ċentrali u fisem l-IMF. U anki l-amministrazzjoni tal- eh, tal-Eurogroup il-ju abort tal diretturi. flok ma kienu eh, kapijiet Ewropej fil-memorandum ta' intiza u għet jista' jaqra illi dawn is-sottomettew ruħom għal punti di vista differenti. Jiena nixtieq ringrazzjahom il-kollegi għal kontribuzzjonijiet li għamlu. U nista' niżgurhom illi f'din il-ħidma jiena se ninkludi dawn il-konsiderazzjonijiet kollha għax jidrilli li li, li dawnu ma kolla tajbin u korretti, nishtiq insemmi xiftit argumenti illi kienu importanti mill-bidonet. Eh, hemm kollegi illi semmew illi għanna sensazzjoni hawnhekk illi din il-divizjoni ta' trojka fit tliet komitati tħallina mingħajr komissjoni ġenerali Imma hawnhekk aħna eh, qed nippruvaw nsalvaw id-dimensjoni soċjali kif għalet il sinjora Estrella biex tanqas nanalizzaw il-konsegwenzi soċjali tal trojka. Tlet kwistjonijiet, l-kwistjoni tal-kriżi illi il signora Bastas tkellmet fuqa u fuq l origini kienem il-dibattitu fuq l origini tal krizi u l-ġestjoni ekonomika u il-Komitat Ekon se jitkellem fuq u il-Komitat Afko se jitkellem fuq kwistjonijiet oħra. U dan ma jfissirx li aħna m'għandna xejn ngħidu. Anzi. Imma e, ir-rapport tagħna mhux se jkopri dawn l-affarijiet bħala prioritajiet. Importanti għalina nitkellmu l-onet fuq il-konsekwenzi soċjali u ikun zbal kikun morru fuq direzzjoni toħrajn, għax se jkollna dibattit li mhumiex produttivi u miflok irridu analizzaw il-konsekwenzi u niprovaw nitalmu x'elezzjoni tal-futur għal daqstant najt li rridu nilimitaw ruħna għal autorizzazzjoniet speċifiċi tal-Komitat tal-Presidenti. Nistaw nitkellmu fuq l-effetti soċjali ta' dawn il-programmi tal ġustament qed nitkellmu wkoll fuq il-programmi u l-kondizjonalità ta' dawn il-programmi, aħna maħniex qed nanalizzaw il-politika tal-gvernijiet. Għaliex il-policies ta' dawn il-gvernijiet kienu huma stess soġġetti għal dawn il-kondizjonijiet. Jekk taqraw il-memorandum, taraw illi kienem istituzzjonijiet bħal Bank Ċentrali li għandhom mandat differenti u li trattaw kwistjonijiet illi tkellmu fuq l-indipendenza tagħhom, però ma ma, per, ma, ma permettewx li stati istati membri jeżerċitaw il-prerogativi tagħhom ta' indipendenza. Għal daqstant kien hemm aġġustament hawnhekk u fih politiċi speċifiċi ġew introdotti f'kull pajjiżi u ħafna minnhom ukoll ġew kundannati mill-qorti kostituzzjonali. Għal daqstant xi minn dawn il-miżuri Eh, kisru il kostituzjoniet ta' ħut mill-pajizi bħal Portugal per eżempju. Jena ma nemminx li għanna niddiskutu jekk is-sitwazzjoni toħodniex law jew lem. U importanti li konna programmi f'dawn il pajizi u l-programm huwa il-problema huwa l kondizjonalità Mux il-problema tal-assistenza imma il kondizjonijiet li ġew attak li ġew uh, memużin u kwistjonijiet elementari bħas-saħħa u programmi fondamentali illi ma ġewx inklużi f'dawn il-programmi u fil-fatt eh, talbu li dawn il-programmi jisfaw fis sej Għal daqstant il-Konsil tal-Europa diġa analizza il-fatt illi eh, portijiet fondamentali tal-karta fondamentali tal drittijiet tal-bnidem ġew miksura u anki eh, impenji ġew miksura. Għal daqstant il-riċerka tal-bilanċ finanzjarju mħabba f'dan ma nistawx ninsew il-miri l-oħra il huma voluti. Anzi, ma mleċċej biex tevalwa jew biex tantiċipa dawn il-konsegwenzi. Sen jek taqraw intkom il-mijiet ta' paġni tal-memorandum mem laqqas paġna waħda li titkellem fuq it-ħassib għal konsekwenzi tal-iktar nis foqra u l dawk li se jiġu affettwati. U Oliren bħala komissarju firma din il-memorandum u mim lebda laqas darba ma jsemmi dan il-kwistjoni. Jien naqbel perfettament ma'kom il differenzi bejn l-istati membri u kol eh, e produċew din il differenza fil-prezzi. U kif jista' jkun li stati membri li għandhom simmetrija jew għandhom simmetrija fil-problemi illi kellom kellom e, e, ġew mitlubin li jiffirmaw l-istess memorandum. Hemm alternativi illi ma provawx jirsolvu problemi, imma kienem proposti fil għalbidliet radikali eh, fil-modelli, per eżempju l-pensjonijiet spanjoli, kellom surplus ta' miljoni ta' euro fis-sistemi ta' pensjonijiet u f'ċerti pajjiżi Le. U l-miżuri ġew dettati. Jiena nittama illi najt illi mux għal illi mannix nitkelmu fuq l-izbalji li saru ma kif nistaw nsibu rimedi hemm bżonn nitalmu mill-iżbalji tagħna u nagħmlu passi differenti fil-futur. Imma kien hemm alternativa, iva kien hemm eh, alternativa u fi rakkomandazzjonijiet irridu tolbu għal programm Ewropew għax da ma kienx programm Ewropew. Ma kienx programm tal-komunità, għandu jkollna programm tal-Europa għall-irkupru ta' simetrija u għall-ugwaljanza fil-pajizi differenti. Issa rajna trasferiment tal-dejn pubbliku Eh, privata għaddejn pubbliku għandu jkonna eh, għandu jkonna programm Ewropew bazat fuq il-valuri tal-Unjoni Ewropea. U l-Unjoni Ewropea emmek miex biex eh, nisilfu l-flus, aħna parti ta' komunità ma nist ma nistawx nalqu l-istarijiet m'bat ma naħsbux għannis nies illi mux se jkollhom il-mediċina. Naturalment hemm alternativi ħafna minn dawn il mizuri meta jiġu eżaminati e, eh, fir-riżultati ħafna drabi kienu zar ħafna għax ħadd ma qali li dawn il-problemi mumiex se jagħmlu rimedi dawn il-miżuri saru għax kien hemm nies li sfruttaw il-status tagħhom biex jittrataw eh, problemi li ah, ma ġewx ittrattati fi snin twal. U dan mħabba il-problemi li kulħadd jaf x'inhuma. Jiena se ngħaddi l-emen se nanalizza l-emendi tagħkom li tagħmiltu li se naħdem magħkom, però eja niprovaw ma nsolvux kollox b'din il-proposta għax hemm bżonn e, e, e, insibu anki xi ftit ta' rimedi għal-futur. Għamilna ħafna żbalji, ħafna orrori, U dan huwa kull ma xtaqt ngħid. Grazzi ħafna, rapporter. Nifem, il-appell tijak, inti qed titlob il-kulħadd eh, jiftakar xinuwa il-mandat tal-komitat tagħna tal-impjigi tal-affarijiet soċjali u nżommu f'dan il- eh, qasam eh, ħafna problemi jiġu taħt il-komitoloġija, pero ħafna minnhom huma taħt il-mandat tagħna, pereżempju kif taħdem it-trojka, aħna m'għandna xejn kontra. Aħna għadna wkoll illi eh, eh, eh, kienet ħasra li ma kienx kwartett u kienet trojka forsi l-emendista għajmu dawn il-punti. Naturalment se nitkellem ma' rapporter Eh, tal-Kumitat Ekon fuq dan u jiena naħseb illi fl-Parlament Ewropew nistgħu ngħidu aħna li fil-bidu ta' dan il-mandat kien hemm rapport, kien fidejja il rapport kien il-Kumitat tal-Kriżi Speċjali u l-antana kien li niddefinixxu xenarju differenti illi jippermetti illi l-Unjoni Ewropea tkun tista' telep is-sitwazzjoni din id-diverġenza bejn eh, l-ekonomiji tagħna u tibatna l-fuq eh, u mux nitħlu iktar fil-krizi u nitħlu iktar fil-austerità li umbat e, eh, eh, morna għallar fl-Unjoni Ewropea. Ah, Dawnu ma kolla puntijiet illi ħaġa tajba li nistaw nqajmhom fil-elementi tagħna. Hemm punti pi li ma tkellimniex fuqu, inti l-abbozz tiegħek abbozzajtu bħala opinjoni għall-ekon, nishtiq fakkarkum għana ftit ħin, inti id-deċidejt e, e, li ma noħorġux opinjoni ġdida, e, taħdem fuq opinjoni li kienet eżistiġa u se tkun bħala own initiative. U mbagħad fuq il-premessi għandek abbozz lest biex ngħidu hekk fil-komma referenza għal smih konġunt li organizzajna fuq Malikon fuq il-Greċa b'mandat tal-buro tal-konferenza tal-presidenzi, forsi tista' tiftakru dan, għax aħna verament kellna nkunu voluti anki f'dan, però dak li nixtieq nipproponi huwa da. Nifhem illi inti ħad tippreżenta dawn il-recitals eh, bħala emendi tar-rapport tiegħek. Forsi nista' nitolbok jekk joġbok, eh, eh, tatiunna diġa issa, anki jekk bl-Inglis biss, Eh, eh, eh, -ċirkolaħ ma l-kollegi kollha biex il-kollegi ikunu jistaw iżommu f'moħħom dan biex meta jikbu l-emendi tagħhom ikunu jistaw iżommu f'moħħom. Hemm xi oġġezzjoni għal din il-proċedura li għaddi kifat le tajjeb. Mela, din hija ħaġa oħra li deċidejna il-kollegi issa dawn infakrom bl-email biex niżguraw illi kulħadd u aġġornat kif se nimxu. Il-proċedura Eh, skadenza għal-emendi, għanna skadenza ġeneruza, kullħat jista' jaħdem fil-vakanzi, il-15 ta' jannar. Flofsinar. L-emendi se jiġu eżaminati fit tlita ta' frar, kompromessi jiġu eżaminati fit-12 ta' frar, un-bat fit-13 nivotaw fil-Komitat tal-Impigi U dan jfisser li fil-plenarja nista' noħduha din il-proposta f'Marzu. U, u dina ħatkun parallela ma' xogħol illi qed isir minn naħa tal-Kumitat Ekon taħt ir-responsabilità tal- tal-rapporters tagħhom Karas u, u kollegi. Għattilkom xinu għal kalendarju, fid disa ta' jannar se jkonna smih, speċifiku fil-Kumitat tagħna illi se jipermettina nisimaw esperti se nitkellmu fuq kull mandu xaqsa ma dan ir-rapport. U parallelament flekon hemm eh, pjan biex jorganizzaw smih speċifiku biex nisimaw l-imsieħba soċjali. Jekk dana jkun, aħna se nitolbu tal-anas illi dan ismiħ jiġi organizzat eh, b'mod tali li jkun avveniment konġunt. Jekk m'hemmx kummenti oħrajn, nistgħu ngħaddu skużani, sur rapporter. Nixtieq ninforma l-membri tal-Kumitat illi il-Parlament fetaħ link bi grupp ta' diskussjoni fuq dan ir-rapport illi huwa miftuħa l-kontribuzzjonijiet anki minn barra mill-Parlament estern, esternament. Peress illi il-Komitat Ekonomiku jitkellmu kol fuq il-innovazzjoni soċjali u anki demografika, naf illi aħna bdejna proġett pilota u u se tkun inkluża fir-rapport tiegħek u rapport eh, uża dan il-valur miżjud allura se fideh se se, se, fideh se jkun verament il-leader il, leader tal-innovazzjoni. Għal stand fuq dan il-rapport, em, link fuq l-internet li permetti e e, frep streaming il-proċess biex ikun jista' jagħti l-kontribuzzjoni, kulħadd ikun jista' il-kontribuzzjoni tiegħu. U anki biex inkur nistgħu ninvolvu kemm hu possibbli anki imsieħba oħra. Fuq dan il-pot għalaqna u ngħaddu issa għal paket tal-budgets illi nitkellmu fuq it-kwittanzi tal-2012 fuq ħames rapporti. Ħanamlu prezentazzjoni u diskussjoni konġunt fl-ewwel fuq il-Budget Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea u mbagħad wara fuq eh, l-Aġenzija ETF u bat fuq l-Eurofund. Il-qafas ġenerali ta' diskussjoni tagħna għal din din kwittanza hija bażata fuq il-konklużjonijiet tal-ħidma tal-orti tal-awdituri, ċoe eh, l-implementazzjoni tal-budget tal-2012. U għacċar illi din is-sena il-orti tal-awdituri għalet illi il-budget kellu ħafna zbalji prattiċi u illi l-operazzjonijiet ta' kontroll ta' sistema tal-ispejjes kien eh, effettiv mod parzjali biss. Għalix għas-sena 2012 eh, kien hemm zida globali tal-żbalji. Eh, Eh, li saru u li instabu fuq dak għandu xaqsam mal-ħlasijiet u minn 3.9 għaddew għal 4.8% u fil-affarijiet soċjali għal komitat tal-affarijiet soċjali aħjar, però minn 2.2% għal 3.2%. Għal daqstant kien hemm dejjem zida ta' punt perċentuali wieħed fuq dak li għandu xaqsam mal-kompetenzi eh, tal-Komitat tal-Affarijiet Soċjali, il-parti importanti tal-budget naturalment hija marbuta mal-Fond Soċjali Ewropew. E, eh, 97% tal-ispejjeż hawnhekk infatti huma konċentrati fl-2012 waqt li l-ispejjeż l-oħra huma spejjeż li huma finanzjati sovvenzjonijiet u ħlasijiet illi ġew miftemin minn organizzazzjonijiet illi huma ħafna. Il-sogru prinċipali kif qalet il-qorti tal awditurji hija eh, illi dawn huma spejjeż tal-Fond Soċjali Ewropew illi huma marbutin mal-karattru mhux tangibbli tal-ispejjeż fuq dak li għandu x'aqsam mal-investimenti fil-risorsi umani per eżempju, korsi ta' korsi ta' taħriġ. E, e, u f'dawn naraw li differenza fil eh, kofinanzjamentu u il-fatt li hemm ħafna eh, partit interessati nista jista' jwassal għal diffikultajiet. Ma dan huwa spjegat ukoll eh, minn natura tal-policy in se, però nistgħu ngħidu li linja ġenerali il-orti tal auditori tħoss li dawn il-policies li ġew eżaminati eh, eh, anki jekk kienet effettiva parzjalment, però tħoss li għal periodu 2007-2013 il-rata ta' zbalji kien ta' 3.2% bej wieħdu ieħor. Eh, Nfakkar l-elementi tal-konklużjonijiet tal-orti biex inkunu trasparenti eh, meta niġu biex neżaminaw dan il rapport Fu il-kwestjoni politika li t-interessana, eskambju politiku, il-orti t terrakomanda l-Komitat, l komissjoni Ewropea illi, t-inkludi eh, ċerti elementi peress li dan huwa l-ewwel element l-ewwel livell ta' eh, eżami ta' talbiet. Dan huwa il-din l-opinjoni tal-orti tal-awdituri l orti qed tindika wkoll il-possibilità li wieħed ikun jista' jikkonsidra regoli ta' ammissibilità u hawnhekk ukoll nistgħu nagħmlu semplifikazzjonijiet għax il-prassi huma komplikati ħafna u hemm ospożizzjoni kbira għal żbalji. U hawnhekk hija tiġi mitluba semplifikazzjoni fejn hu possibbli. L-qorti qed tipproponi anki illi eh, eh, nestendu regoli semplifikati kif diġà għadna għax dana jumbat se jinnaqqas ir-riskju ta' żball. Fuq dak li għandu xaqsam mala abbozzi ta' pariri li eh, ta' opinjonijiet li proponi eh, tiħajti li l-fatt illi il-kontroll tal mizuri implementati fuq l-istrument principali u il-Fond Soċjali Ewropew dawn għandhom ikunu skont eh, dak illi eh, huwa eh, fuq semestru Ewropew. Il-opinjoni li qed tiġi proposta eh, qed eh, tindika sensiela ta' proposti biex innaqsu uh, irrata ta' zbalji u qed tilqa il-tnedija tal program Europe First Job, program illi fih punt ta' innovazzjoni. Barra minnek qed jiġi propost illi eh, jiġi adattat il-Fond Ewropew ta' jnuna għal-foqra u hemm mekanizmu illi eh, u adattat għal dawn il-persuni li ma jistax jiġi mqabbel ma' parteċipanti oħrajn, per eżempju l-Fond Soċjali Ewropew, għal daqstan ta' unnek jridu nadattaw daqsxejn wahda l-mod kif naħdmu. Fu dak li għandha xaqsam mal-aġenziji, kif intkom tafu, eh, aħna nitkellmu fuq erba aġenziji, fuq level ġenerali għal 2012 dawn l-aġenziji it-trattaw kwestjoniet tal-regolarità eh, tal-ħidma eh, tagħhom u aħna ipproponejna eh, biex jilqaw il-ħatra ta' direttur u mbagħad dak li għandu x'jaqsam ma l-Aġenzija ta' Turin tal IGF ġew adottati miżuri biex eh, jittejjeb eh, il-tħaddim ta' din l-Aġenzija. U nilqaw anki il-miżuri li ġew adottati biex iżidu trasparenza fl-2012, mod partikolari il-miżuri ta' eh, reklutaċ. U dana għaliex fl-2013 għat għanna diffikultajiet anki jekk aħna se nagħlqu favorevolment il-tnidija tal-mandat ta' direttriċi ta' din l-Aġenzija, Signora Serban, u il-proċedura illi ġiet użata anki fir-regolament ta' din l-Aġenzija, kif ukoll il-ftejm interistruzzjonali li rigwarda l-ħatra ta' diretturi tal-Aġenziji. Però aħna ma ġejniex konsultati għal stant regolament ma ġiex rispettat sal-aħħar anki fuq il-ħatra ta' din ta' dan id-direttur. Mm. Mela nerġaw niġu fuq dan il-punt fuq dak li għandu xaqsa mat tiret aġenzija l-ETF għawnek u kol kienem Eh, rabta mal-2013, eh, pero aħna niproponu illi eh, jiġi mill-uħ ftejim fuq il-sedet bejn l-autoritajiet taljani u l-Aġenzija. U tillet Aġenzija, raba Aġenzija għanda sede f'Dublin u hemm sensila ta' xogħlijiet li ma ġewx eh, eh, programmati illi isegwu ordni Umbat eh, eh, l-OSCA illi seda edha f'Bilbao eh, <coughs> pero għadna qed nistennew e, il-kommenti fuqa. Hemm e, progressi u dan nistan naraħ fil-konklużjonijiet tal-proċedura ta' appalti. Il-umbat <clears throat> fuq il-ġestjoni finanzjarja u l-effettività ta' dawn l-aġenziji, niproponi li nisħu fuq il-fat li għanna aħna eh, bħala komitat responsabli għanna inkunu nistaw namlu dibattitu fuq il-programm annuali ta' dawn l-aġenziji. Din hija il-prezentazzjoni ġenerali ta' dawn il-pjanijiet. Eh, uh, ta' approvazzjoni fuq il-kwittanza. Mela niftaħ id-dibattitu min jixtieq jitkellem. Majder li għawħat, il-Kummissjoni Ewropea tixtieq titkellem iva. Madam Chair, you've... Signora President, ma tantx ħallejt inna xenejdu għaliex inti tajtna bżejt informazzjoni dettaljata dwar dak li għanna qoddimna. Jena nixtieq nikkummenta dwar il-kwittanza u hawnhekk naħseb illi il-proposta tiegħek paragrafu tlieta fejn tgħid illi għandna tal-2012. Mhux għall-Aġenzija imma għall-Kummissjoni tgħid l-Onorevoli Harkin, inti titkellem dwar l-istrument il-fond soċjali, il-mikrofinanzjament, għandna Inkejlu den il-prestazzjoni. il prestazzjoni vizavi l-għanijiet ta' politika tagħna stabiliti fl-Strateġija 2020 din hija xi ħaġa ta' siwi li għandna nagħmlu konna qed niddiskutuha ftit tal-mument ilu ordu naraw kif nistaw nikontribwixxu aħna wkoll. Jiena tajt widen għal dak li dwar ir-riski ewlenin skont il-qorti tal-awdituri li huwa dak il natura intangibbli tan-nefqa u l-ħtieġa ta' semplifikazzjoni ta' regoli nazzjonali qatt ma nkunu nafu kemm irdu u fl-istess waqt niżguraw li jkun hemm konformità sħiħa. Iżda jiena nemmen illi bħala membri tal-Parlament Ewropew aħna nisimgħu iż-żewġ naħat aħna l-persuni rridu nafsu l-aħmar, l-aħdar jew l-abjat meta nitrattaw l-kwittanza, nafu li hemm kwistjonijiet dwar l-finar ta' regoli, regoli żejda, l-burokrazija, proċessi burokratiċi, aħna dawk li qegħdin nippruvaw niġbdu linja hemm xi kummenti li nixtieq nagħmel u bekk forsi se nresaq xi emendi, xi emenda jew tnejn imma naħseb dak kollu li kelli ngħid diġà ntqal. Grazzi tassew. Il-Kummissjoni ma tixtieq titkellem jew tixtieq tixtieq titkellem hekk jogħġbok. Grazzi President. Iva, xi kummenti minnaħa tiegħi dwar la bosta riżoluzzjoni l-ewwel nett il-fatt li minkejja il-limiti budgetarji il-livell ġenerali tal-pagamenti żdied fl-2012 vis-a-vis sena ta' qabel u laħaq il-livell ta' 11.6 biljun. Dan ifisser illi aħna implementajna iżejjed il-budget inizjali għaliex laħaq 134% ta' implementazzjoni dwar strumenti speċifiċi, mikrofinanzjament, kien hemm xi nuqasijiet illi nistgħu nispjegawhom iżda kien hemm żieda fl-implementazzjoni f'termini ta' pagamenti u din deret bħala xaġa ta' sew pożittiva, xaġa ta' sew tajba dwar ir-rata reali kif attinti ir-rata ta' żbalji eh, hija ta' 3.2 fil-mija kif irrapportata mill-qorti tal-awdituri li hija l-inqas rata ma kifat inti kien hemm meta mqabbel mar-rata ta' żbalji ta' sena ta' qabel 2.2% fil 2011 Imbagħad aħna nistgħu nifmu din il zida u importanti li ngħidu li 40% fil-mija tal-rata totali f'DG Empl, ir-rata totali ta' żball hija minħabba stat membru wieħed Il-Kummissjoni implementat fl-istess sena finanzjarja, ġifri fl-2012, korrezzjoni finanzjarja ta' 20%. U għalek l-izbalji identifikati mill-orti konna nafuhom u il-Kummissjoni kienet diġa irranġatom minn qabel. Għal raġunijiet ta' metodoloġija li applikaw l-orti tal-awdituri din il-korrezzjoni importanti immens u ma tqisitx fil-kalkolu kiku tqiset, kiku konna nkunu frat aktar stabli, fiza fis-sena ta' qabel ittieħdu miżuri fl-2012, fl-2013, għal dak li huwa bassar għal periodu li jmiss. L-ewwel net aħna komplejna napplikaw il-politika stretta li kenna għal bosta snin dwar l-interruzzjoni u sospensjoni tal-pagamenti. Minkejja politika stretta aħna irnexxinna nżidu il-volum tal-pagamenti fl-2012 u fl-2011. Aħna applikajna wkoll korrezzjonijiet finanzjarji sinifikanti ta' 430 miljun euro fl-2012. Aħna investejna bil-qawwa fi semplifikazzjoni ħaġa li sħaqtu dwar f'dan il-kumitat aħna nemnu li semplifikazzjoni hija l-aħjar opportunità sabiex intejbu l-implementazzjoni tal-fond soċjali kemm fil-perjodu ta' programmazzjoni attwali kif ukoll f'dak illi jmiss fej simplifikazzjoni hija aktar importanti. Aħna għamilna seminars ta' semplifikazzjoni f'kważi l-istati membri kollha 24 minn 28 stat membru ippromovejna semplifikazzjoni u fitħej, dana minni, fitħejja l-periodu ta' programmazzjoni li jmiss. Aħna nemnu fu mir-respons li ksibna illi Dawn l-inizjattivi ta' semplifikazzjoni jagħtu riżultati pożittivi huwa element pożittiv sabiex intejbu l-implementazzjoni tal-fond. Imbagħad dwar il-perjodu ta' programmazzjoni li jmiss aħna nixtiequ nużaw wieħed mill-istrumenti il-ġodda eh, bħal korrezzjonijiet finanzjarji netti li jista' jkollu effetta deterrent vis-à-vis l-istati membri illi kollhom jirkupraw ċertu nuqqasijiet fis sistemi ta' kontroll ta' ġestjoni tagħhom. Imbagħad termini tal-lineament mal-Ewropa 2020, l-azzjonijiet u l-valur miżjud tal-Fond Soċjali u l-fondi l-oħra l-IGF eżempju huma riflessi bisħieħ fir-rapport tal-2012 tagħna aħna ngħidu l-aktar minn 50 miljun persuna ħadu sem fl-azzjonijiet tal-ISF bejn 2007 u l-2011 u għabbażi tal-aħħar rapport ta' implementazzjoni li għanna disponibli aktar minn 15 miljun persuna ġew imħarġa fl-2011. Dan jinkludi 5, biljun. Zazuhu zazuha. Fiġija fl-2011 ċevejna 11 l-applikazzjoni mill-Istat membru li ammontaw għal 59 miljun u dawn appoġġaw 10.400 ħaddim u rata ta' impjiegi ammontata għal 42% dan ifisser hemm ċertu marġni ta' manuvra għal titjib. Aħna kellna l-inqas rata ta' żball fis-setturi ta' politika kollha u din hija xi ħaġa li serħinna rasna fejn dan diġi jempl. L-aħħar nedwar l-aġenziji aħna qegħdin naraw illi il rapporti u huma ċari, m'hemmx kwistjonijiet ta' legalità mill-qorti tal-awdituri, xi titjib li jista' jsir biex innaqsu l-carryovers dan ġili jsir minħabba li hemm ħafna aġenziji li għamlu ġestjoni tal-programmi fl-istess waqt u ħabba xi kuntratti ta' kwist. Ir-rapport annwali jindirissa kwistjonijiet dwar it-trasparenza f'termini ta' trattament. Kwistjonijiet li tqajmu mill-qorti tal-awdituri. Grazzi, grazzi tal-li għamiltina dawn il-preċizazzjonijiet aħna ser inqisuhom fl-aħħar stadju ta' l-eżaminazzjoni tagħna grazzi Onorevoli Harkin. Jiena nissuġġerixxi l-kummenti tiegħek tibdilhom femendi. Issa bbażi ta' dan nistgħu nistabbilixxu l-iskadenza l-emendi seba' ta' jannar f'nofsinhar neżaminawhom fit-22 u 23 ta' jannar, neżaminaw l-emendi ta' kompromess fil-12 ta' frar u nivvutaw fil-kumitat Kokobu u mbagħad nivvutaw fis-27 ta' Marzu. Issa ngħaddu għal punt 26 Naqdi l-kelma li rapporter l-Onorevoli Bauer sabiex tgħidilna dwar l-istat tan negozjati mal-Kunsill dwar miżuri li faċilitaw l-eżerċizzju ta' drittijiet mogħtija lil ħaddiema fil-kuntest tal-libertà tal-moviment tal-ħaddiema. Aħna qegħdin nippjanaw illi ninnegozjaw dwar dan id-dossier mingħajr intoppi bar jew inkella aħna ħsibna li hekk kien ser ikun il-każ imma jidher illi xi intoppi hemm. Ir-rapporter. Grazzi, grazzi Sinjora President. Għandi bxara tajba. Aħna temmejna il-negozjati dal-ħodu wara sitzijat ta' negozjati mal-Kummissjoni u l-Kunsill. Iżda aħna temmejna negozjati tagħna fuq kondizjoni, fuq ċertu kondizjonijiet. Il-kondizjonalità f'dan il-każ tfisser illi aħna temmejna in-negozjati il fuq il-kondizjoni illi l-pakket li qbilna dwaru ġifiri dak illi jinkludi l-vittimizzazzjoni fit-test legali li kunem punti ta' kuntat u networks ta' punti ta' kuntat u dan jinkludi l-koordinazzjoni tagħhom fiħdan l-istati fit-test il-possibilità ta' rimedju kollettiv ukoll niġġieldu nidġildu diskriminazzjoni bazi ta' residenza fil-premessi din kienet sorpriża li minkejja illi hemm xi regolamenti f'ċertu postijiet mhux f'dispożizzjoni waħda. mem lebda dispożizzjoni qed issemmi din il-problema. Aħna nafu illi hemm xi pajjiżi illi qegħdin jevitaw id-diskriminazzjoni bbażi ta' ċittadinanza u qed jużaw diskriminazzjoni għabbażi ta' residenza. Minkejja dan il-Kunsill ma biħġaru illi dan kun jinsab fit-test legali. Għalek fl-axħar sibna xi kompromessi, mhix l-aħjar soluzzjoni li konna l-kompromessi imma hija soluzzjoni li nistgħu naċċettawha. Għalek għanna nistennew, għanna nistennew għal-respons nar il-ġimgħa. Jekk fil-Kunsill kunem hemm qbil aħna nistgħu ngħidu illi għanna proposta imsaħħa għarrikita illi ma nibtitx mod faċli kena negozjati diffiċli imma riżultat huwa wieħed sodisfaċenti. Grazzi għazita rapporter. Hemm xi rikjesti oħra għall-intervent? Dak li nixtieq ngħid jien huwa illi t-tmexxija ta' rapporter kienet waħda effettiva mens għat-tim kollu kemm hu il-Kunsill kellu approċ b'saħħtu ta' ċaqliq ħieles f'dan ir-rapport u aħna tajna l-kontribut tagħna u ridna li drittijiet tal-ħaddiema ikunu rispettati. Issa qegħdin nistennew ir-reazzjoni tal-Kunsill u naraw jekk il-kompromessi li inti rnexxielek tikseb u jisser jirrappreżenta l-aħħar punt ta' negozjati f'dan it-test. Irdu nistennew ir-riżultati tal-koreper u nittrattawhom fil-laqgħa li jmiss tal-kumitat tagħna. B'hekk temmejna dan il-punt fuq l-aġenda u ngħaddu għal punt 27. Jiena dwar din delegazzjoni rrid ngħidilkom illi l-Kumitat żar il-Greċja mid-29 sa 31 ta' Ottubru sabiex jiltaqa' mal-Presidenza tal-Greċja. Illi ser tmexxi presidenza tal-Unjoni fl-ewwel ta' Jannar 2014. Hemm rendi bil-miktub ta' din iżjara illi ntbatilkom. Id-delegazzjoni kienet mamula mill-Nerverġevska Serka Steinrug Zuber. U Sur Pupakis u Sinjora Rapti para membri Grigi. Matul din iżjara aħna ntqajna mal- membri tal-Parlament Grek, il-Ministru ta' xogħol tal-Finanzi u l-Viċi Ministru għall-Affarijiet Ewropej intqajla ma' direttur tal-Aġenzija tal-Impjiegi Nazzjonali kena laqa ta' siwi u tkellimna dwar il-kundizzjonijiet għall-implementazzjoni tal-garanzija ta' zazax. Intqajna ma' mesċeja ta' zazax mal-imsieħba soċjali u laj u kol żorna proġett finanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew li jessef illi jippermetti li zaza sabiex jaħdmu teknoloġiji ġodda. Jena nemmen minn għalija illi dan kien post ta' Nokia, dak illi aħna zorna. L-attività din tan Nokia kienet waħda interessanti għaliex permettiet li zaza li jinsabu f'sitwazzjoni mwera li jaħdmu. U igawdu lajnuna tal-kumpanija sabiex ifittxu posta xogħol. Il-membri tad-delegazzjoni jixtiequ jżidu xi ħaġa jew inkella l-membri l-oħra tal-Kumitat jixtiequ xi kjarifika jiena nħeġġiġkom illi taqraw ir-rapport bil-miktub. Issa ngħaddu għal punt 27 A. Il-negozjati mal-Kunsill dwar ir-regolament dwar inkjesta bazata fuq kampjuni fil-rigward tal-forza tax-xogħol fil-komunità. Naddi l-kelma l onorvoli Zdanoka, rapporter sabiex tkun tista' tirrapportana dwar it-trilogu illi kellna dalodu. Li kien it-tieni trilogu, hekk jogħġbok rapporter, grazzi President. Jiena naħseb illi eh, l-affarijiet imxew ħarir grazzi għall presidenza tiegħek. Aħna insistejna fuq il-pożizzjoni tal-Parlament Pożizzjoni li ġi proposta inizjalment mill-Kummissjoni, it-tieni parti ta' dan l-istħarriġ li huwa dak ta' modelli ad hoc edna illi din il-parti trid titwetta permezz tal-atti delegati. Naħal oħra il-Kunsill ma qabilx ma ċertu kompromessi mill-ewwel trilogi, trilogu u saħħa illi il-Kunsill mbagħad il-Kumitat iridu isemma' aktar leħinhom dwar il-lista tal-variables. Aħna insistejna li din il-lista tal-elementi li varjaw hija ta' importanza politika aħna ridna natuwa daqqatajn, ridna li konna proċedura regol regolatorja bi skrutinju u issa permess tal-atti delegati u għalek matul dan it-trilogu ma stajniex insibu qbil iżda. Wara trilogu il-Kunsill iddikjara li huwa lest li proponi l-laqa tal-Koreper illi ser isseħ din il-ġimgħa test tenni l-istess affarijiet tal-Kunsill b'xi bidliet. Jitni referi għat-test tal-Parlament. Nittamaw illi nar il-ġimgħa il-Kunsill jaqbel ma dan it-test għal kella ma jkonniex fejm tal-ewwel qari jiena nixtieq nisħaq dwar punt ieħor fejn hemm nuqqas ta' Dan kien dwar il-klawzola ta' lebda opinjoni e, din dan il-Kumitat ta' Sistema tal-Istatistika Ewropea ma tagħti lebda opinjoni u l-Kummissjoni m'għandix tadotta l-atti ta' implementazzjoni, la' bosta atti ta' implementazzjoni issu ma lesti li jirtiraw din il-proposta u nittamaw illi il-ġimgħa il-Kunsill jaqbel dwar dan un bat naraw kif niproċedu minn hemm. Grazzi. Sorry, <laughs> but yeah. Merci beaucoup. Euh, donc, comme chacun l'aura compris. Grazie, Hafna. Mela. Minħabba li qegħdin nitkellmu dwar il-komitoloġija, kif naħseb li fem kulħadd, il-Parlament ir-reġa għal darb'oħra kellu jimbotta il-pożizzjoni tiegħu u mhux minħabba dispożizzjonijiet ġodda fit-trattat aħna ma nistawx inċedu il-prerogativi u id-drittijiet tagħna li huma bbażi mill-att eh, eh, legali nnifsu issa fl-aħħar l-affarijiet mexjin tajjeb wara eh, diskussjoniet li kienu diffiċ nispera illi illi um, sanar il-ġimma jkun hemm il-proċedura bil-miktub minnaħa tal-presidenza eh, Litwana, ġifiri li din tkun konkluża u bekk fjanar nkunu nistgħu nitkellmu dwar din. Nirringrazzja l-rapporter dwar l-impenn eh, tiegħek dwar ix-xogħol tiegħek u naddu għalek għall-ħar punt tal-agenda tagħna tal-lum li wara l-ewwel rapport tal biddu ta' negozjati jew għall-inqas il-ftuħ ta' negozjati mal-Kunsill fuq id-direttiva 9671 dwar il-ħaddiema li huma stazzjonati biex jipprovdu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 ta' Diċembru kien hemm il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar dan dawn il-ħadima stazzjonati dwar il-direttiva li jissemmit anka mill-President. Kana l-ewwel laqa llum taħdin il-Presidenza Dan kien biex xogħol preparattiv il-President fil fatt għal anzi il-President kif qalet il-Presidenta kien hemm eh, l ambasċaturi eh, tal-Litwanja u anka tal-Presidenza eh, Griega u anka fil-laqa iddiskutejna modi ta' xol, il-mod ta' kif se jsir xogħol fil-ġejjini, anka għandna il-kalendarju u eh, l-qasim ta' xogħol ħajkun hemm sitt laqat. U anka żewġ dati ta' oħra li għallaqat li ħajkunu meħtieġa kif smajtu. Eh, fil-Konsil eh, jista' jkun hemm anke artikli eh, il-19 li huma forsi diffikultużi u il eh, xol fit-trialogu mhux se jkunu faċli. il xol fuq l-artikli 1, 2, 4 u 5 għanna l-ewwel wieħed l-ambittu t-tieni definazzjonijiet, it-tielet eh, l uffiċali ta' kollegament u mbagħad eh, l-ħamsa informazzjoni oħra. Fil-każ tal-ħamsa forsi niddiskutu wkoll il-proposta għal eh, traduzzjoni, il-pozizjoni tal-Kunsil palissa miex qed tipprevedi dan. Ġifiri din is-sistema tal-traduzzjoni tal-informazzjoni fil-tini u fil-tilet laqa ħajkonna xol fuq l-artiklu 2 eh, dan qed jitkellem dwar elementi konkreti. u anka kustjonijiet marbuta ma' abbuż għalek jisaj kolli mux daqsek uh, faċli li dawn id-diskussjoni dan ir-rigward anka il- jisa jkun hemm problemi li jiġu adottati ċertu adottati ċertu elementi. Anka minħabba li hemm ċertu affarijiet mhumiex ċari ħanaraw jek nistaw xnaħdmu kol fuq l-artiklu 6 u 7 li uh, jitkelmu dwar l-istati membri ta' um, uh, stabiliment. fil-rigward ta' li jem propost mill-Komissjoni palissa bis uh, l-obligi li jem marbuta mal-pajis ta' oriġni tal-ħaddima iġifiri il-pajis minn feqet jiġu daw il-ħaddima fi rigward tal-kooperazzjoni f'dan eh, l-istazzjonar tal-ħaddima ma rajniex il-ħtieġa illi ikunem eh, dawn il-kontrolli Mbagħad il kussjoni marbuta mal-sistema ta' informazzjoni tas suq intern, hemm l-artiklu 3 li jrid jiġi diskuss ukoll, eh, ħajkun hemm diffikultà probabbli b'dan l-artiklu wkoll. U anka fi rigward din is-sistema IMI ħajkun hemm diskussjoni naqra iktar diffiċli il-kooperazzjoni bejn stati membri għadha tkun waħda obbligatorja imma aħna għadin niproponu li din tkun xi ħaġa eh, fakultattiva, xi ħaġa ta' għażla. Irridu nqodu attenti wkoll u nħarx lejn ftejjemiet eh, bilaterali mbagħad għandna wkoll xogħol fuq l-artiklu erba' u anka il-konformità li hemm imniżla fil-artiklu disa u l-elementi oħra dwar l-ispezzjonijiet Umbat anka il-ħamsa dwar l-enforcement, il-ġestjoni, il-12 fuq il-tenders u anka fuq il- responsabiltajiet għawnek u kol min, nafu minn qabel li ħajkun hemm il-problemi, id-disa u il-12 u matnej kontroversjali eh, anka fil-kunsil stess. Uh, aħna din nistennu illi pero eh, nilħu eh, forsi ftejjin fil-Kunsill u anka l-Kummissjoni illi huma deċiżi illi jippruvaw eh, jalqu dan il-fajl sakemm tispiċċa l-leġislatura ta' dan il-Parlament anka fuq il-kapitlu 6 fejt nitkelmu fuq ah, kwistjoni transkonfinali l-artiklu mit-13 sa 16, mit-13 sa 16 u mill-17, 23 u 23. U Aha, naraw u koll jekk eh, eh, il ikunx hemm bżonn inbidlu u niddiskutu wkoll il-premessi fl-aħħar laqa probabbli ikun hemm ukoll diskussjonijiet anke fuq l-artiklu 3 dwar il-prestazzjoni soċjali din hija importanti uh, għal konsil anka l-14 fejn l-emenda tal-Parlament li titkellem dwar ir-refute u Anka din probabbilment irridu niddiskutuha. Dan huwa din hija introduzzjoni ta' xogħol. Kulħadd huwa flessibbli għal dawn il-bidliet illi jistgħu jsiru skont il-ħtiġijiet. Eh, Grazzi ħafna. Forsi nista' nżid punt wieħed biex eh, anka nsit xi ħaġa mal-introduzzjoni tiegħek eh, għandna sistema eh, ta' tliet lingwi l-Pollak, Franċiż u Ingliż. Għandna pjanati sitt trialogi u dawn ħajkunu twal kemm ikun hemm bżonn u Dan ifisser illi l-appoċ um, lingwistiku ma uh, mux bil-forsa jkunem tal-axħar tal-laqa imma kulħadd jaf dwar dawn ir-restrizzjonijiet li jeżistu minħabba il-ftit ħin illi għandna li fih nistgħu ninnegozjaw. Il-Kunsill jixtieq jikkonċentra fuq l-artikli l-aktar diffiċli. Wara l-ewwel trialogu illi kenna meta ma kienx hemm l-ambasċaturi ma kienem biss il-persona um, li kienet qed kienet għed toħoddu postu. Kien hemm id-diskussjoni dwar l-artikli 39 u 12 aħna sissa żammejna eh, il-riservi tagħna u inħossu illi eh, skont xi seħħ fuq l-artiklu 3 Eh, nistaw imbidlu il-mod kif inħarsu lejn l-artikli l-oħra. Ma xaqnix nibdow nidiskutu daw mill-bidunet, eh, għax is-suċċess ikun possibli biss jekk ikunem bil fuq l-artiklu 3 u il-kondizjonijiet tajbin. ħadd xaħatiħor li jixtieq jitkellem? Le, mela, għalek kassa, nalqu l-agenda tagħna ta' wara nofsinhar nerġgħu niltaqgħu fil disa ta' jannar f'dan il-komitu f'dan il-komitat eh, mill disa sa' nofsinhar flaqa straordinarja u eh, jekk kom titil titilqux kompletament għax ħaniltaqgħu mal-kummissarju barra biex nieħdu bibita miegħu u nawguraw uh, li l-kull ħatta uh, u uh, ngħidu grissi tax-xogħol li sar f'din is-sena.